good morning everybody. I've uh, L-ġba tajba, sinjuri, domna xejn iktar qabel nibdew sabiex jirna xilna nġibu xi membri forsi minn xi gruppi politiċi oħra ma naħseb issa għandna ħafna mill-gruppi li qegħdin rappreżentati hawnhekk. Jiena kuntenta li żalodu nista' nintroduċilkom u nilqalkom u laqalkom is-Sur Gary Gensler li huwa il-President tal-Kummissjoni tal-, -kummissjoni tal US Commodity Futures Trading. CFTC illi huwa wkoll eh, parti mis-suq ta' derivattivi tal-Istati Uniti. Is-Sur Gensler ħajtina prezentazzjoni tiġa suppost assimulkom eh, kopja ta' prezentazzjoni, però mux bil-fors ħajżom maħħa kelma b'kelma, ġifiri Eh, eh, isimaw lilu mbagħad taqraw aktar tard u wara jkollna l-iskambju ta' opinjonijiet bħas-soltu. Merħba Sur Gensler aħna nistgħu kontenti il-qiegħed hawnhekk illumana. Forsi ta' tgħidilna u tfemna aħjar x'qed jiġri fl-Istati Uniti ħalli nkunu nistgħu naħdmu aktar fuq dan ir-regolament tad-derivati. There we go. Uh, good morning. Uh. Lodwa tajba, Signora Bowles u membri tal-Likon. Nishtiq ringrazzjakom tal-li sedentun illum biex nitkellmu dawn l-over-the-counter derivatives jew swaps kif insajħu l aħna nishtiq introduċilkom ukoll iż-żewġ titfal tijaj li u Isabella li għadin għawnek illum għandhom l-spring break mill-skola u għadin maħna hawnhekk illum. The uh, 2008 financial crisis. Il-kriżi finanzjarja tal-2008 ovvjament kienet ta' natura globali u s-sistema finanzjarja fl-opinjoni tiegħi m'għaddiċ mill-eżami imma anki s-sistema regolatorja finanzjarja m'għaddiċ mill-eżami ta' dan il-kriżi. Ħafna nies fl-Ewropa, għamint hemm nies fl-Istati Uniti li qatt ma kellhom kannessjoni ma' derivati u kontratti finanzjarji eżotiċi oħra kellhom ħajjithom l inbidlet u kol minħabba riski li ħadu l-atturi finanzjari. E, derivativi tal-OTC kienu fiċ ċentru tal-krizi finanzjarja tal-2008 kienem iktar leverage sistema finanzjarja u iktar riskju minn os kapital. E, nis li ħadsu t-taxxi għamlu bejla tal-EUG ta' 180 biljun dollaru u uh, dik il-kumpanija b'mod effettiv irregola 2 triljuni ta' dollari fil-portafol ta' derivati eh, maniġati minn Londra u b'interkonnessjoni ma' istituzzjoni finanzjarju jaħlu kważi waqqaw dik is-sistema finanzjarju fuq saqajja kif sallimna. Aktar tard ħafna minn dan il-flus tal-bejlaw saddew mill-AIG għall-Istati Uniti minn Banek Ewropew u dawn l-affarijiet ħadmu biex fl-aħħar mill-aħħar minn flok riskju aktar bax kien hemm iktar riskju għali fl-ekonomija u l-pubblika. Il-kapitalu riskju ma jafux il-frontieri, ma jafux il-frontieri ġeografiċi u naħseb li fin-natura globali ta' suq tal-lum għanna bżonn naħdmu flimkien ħafna mill-qrib u bekk nringrazzjakom tal-istudentuna illum. lum Qabel ma tkellem dwar riforma nixtieq nispjegakom daqsxejn dwar is-sistema regolatorja tagħna fl-Istati Uniti fil-nofsa l-kriżi finanzjarja li għaddiet fil- ta' tletinijat il-President Roosevelt u l-Kongress għamlu żewġ regolatorji tas-suq is-Securities and Exchange Commission is-SEC u l-oħra kienet il-predeċessur ta' dak li dak iż-żmien kien magħruf bħala Loan Exchange Future dak iż-żmien kienet eh, fokkata fuq eh, komoditajiet agrikoli, għam, etc. CFTC hija regolator eh, indipendenti huwa bħala fil-kapaċità tal- President tas CFTC li ħankellimkom illum missjoni tagħna li promovu swieq ġusti u regolati mingħajr frodi, manipolazzjoni u abbużi oħra. Aħna nirregolaw il-parteċipanti tas-suq biex naċċertaw li jkollna l-kapital u nisolvaljaw u koll l issu sabiex naċċertaw l-nis iżommu mal-liġi. Il-vazzjon ta' derivati illi bidiet fin-nofs ta' s-seklu 19 u ġiet regolata mill proċessuri tagħna fit-tletinijiet, għaddis minn bidla kbira fit-tmeninijiet u din il-bidla hija xi ħaġa li aħna nafuha bħala over the counting over the counter derivatives u dawn ma kienux jiġu regolati fl-Azja, fl-Europa, fl-Istati Uniti u għalhekk ma kienux jidru parteċipanti regolaturi u l-pubbliku issa ir-regolamentazzjoni li kienet ilha tiġi eh, eh, diskussa f'dawn l-aħħar snin Eh, għadin eh, propju naħdmu f'dan ir-rigward. Għanna 600 miljon dollaru fis-suq, dan jfisser li 12 dollaru għal kull dollaru illi jiġi prodott fid-dinja, ġifiri kwalunkwe post fid-dinja, jekkux fl-Europa, l-Istati Uniti jew l-Afrika. Nasab li issa wasal iż-żmien biex nġibu riforma regolamentazzjoni f'dan is-suq għal kif għamilna wkoll fis-suq ta' sikurtajiet u anki fl-on exchange, fl exchange derivative market. Għalhekk kien daqshekk utli li f'Settembru Settembru Ottubru li għadda meta ltaqgħu il-mexxejja tal-G20 f'Pittsburgh u ma qablu fuq standardized derivatives li kunem skambju u pjattaformi ta' ehm, ta' kummerċ U li dan kollu jizzib sal-aħħar sal-2012 nasab li il-riforma regolatorja komprensiva trid tkopri il-prodotti kollha u l-kummerċanti kollha ġifier hekk qegħdin nitkellmu forin prodotti tal-skambju, eh, prodotti prodotti kollha anke komoditajiet u prodotti agrikoli. U dawn l-equity swaps u credit default swaps u koll naħseb illi għanna bżon ta' tlet komponenti elementi ewlenin. Ir-regolamentazzjoni ta' dealers infisom. Irridu nġibu trasparenza ħalli konna pjattaformi ta' kummerċ trasparenti, mbagħad irid ikollna Central Clearing Houses ma kellem fuqhom kollha issa. Dak għandu xieqsam ma' derivative dealers u importanti dawn id-dealers li ħafna drabi kunu banek internazzjonali kbar jiġu regolati b'aktar kapital u b'marġini speċifiku għat transazzjonijiet bilaterali. Called bespoke transactions leave the institutions with great risk. There's, if you look around the globe, there's about 14 large financial institutions that really dominate. Sanijiet finanzjari. Ikollna xi ħamsa u sitta fl-Ewropa pereżempju xi wieħed jew tnejn fl-Asja dawn l-istituzzjoni finanzjarji li fl-opinjoni tiegħi huma kbar wisq biex ifallu l-gvernijiet ma jistgħux jippermettu li jfallu ħafna darba jkunu interkonnessi permezz ta' dawn il-kuntratti ta' derivati. Ġifiri permess aktar kapital li nistaw naqsu riski. Id-dealers irridu jkunu regolati u kol sabiex ikunu aktar b'saħħithom u biex ikunu jistaw jgħinu jistandardizzaw id-dokumentazzjoni u dettalji tal-netting u affarijiet simili jistaw inaqsu ir-riskju. Fl-aħħar f'dak għandu x'jaqsam mad-dealers u importanti li konna Eh, nżommu reġistri u trade depositories. Irrit ikollna aċċess ħieles biex naraw ukoll x'qed jiġri u x'qed jagħmlu dawn id-dealers. Imbagħad iridu nippromovu wkoll it-trasparenza fis dan is-suq din it-trasparenza tista' tiġi biss permezz ta' transazzjonijiet li jsiru fuq pjattaformi regolatorji. Nifem fl-Ewropa għandu ħad bdewa koll iktar d-dim, s sentom dejtu bi kwistjoni ta' clearing u ta' kapital da' sajf però naħseb illi hija permezz ta' din it-trasparenza li tista' tnaqqas ir-riskju fis-sistema. Trasperiment dar regolaturi mhux biżejjed għandna bżonn ukoll it-trasparenza li ġġib iktar eh, pestita ħjar u nqas riskju. Fl-Istati Uniti aħna konna nużaw din il-frazi toxic assets, ġifiri assets li inti ma tistax podġi prezz fuqhom u fil-bailout tagħna kellna 700 biljun dollaru illi kellna ehm, il tress u minħabba li ma konniex nistaw aħna npoġġu prezz fuq dawn l-assi għalhekk issa jiena ħankun qed kol wkoll x'inhuma dawn il-passi li ħad jieħdu aktar tard matul din is-sena biex tħeġġu it-trasparenza. Issa il-clearing houses, dawn il-clearing houses kienu innovazzjoni fil-seklu 19 kemm fl-Ewropa u kemm l-Istati Uniti dawn ikunu intermedjarji bejn żewġ partijiet u jgarantixxu l-obligi ta' żewġ naħat ġifiri tal-Commerċi Clearing House. Irna xxiela eh, tgħaddi minn din il-kriżi b'xi mod fil-qabel kellna eh, dawn xilom jaddu mid-depressjoni kbira, eh, numru ta' fallimenti tal-banek, zewċ gwerar dinjiru din il-krizi. Mux għadin nejdu li dawn huma Eh, perfetti imma nexxilhom jibqgħu fuq saqajhom wara dawn l-affarijiet kollha u naħseb li dana wala ħjar mod kif naqsu r-riskju dejjem jekk inżidu wkoll trasparenza. Naħseb li għandna nevitaw li nagħtu mandat ta' postijiet ġeografiċi speċifiċi benefiċċji ta' dawn il-clearing houses għax bekk nkun għadin innaqsu l-effiċenza tal-allokazzjoni tal-kapital nasab li jdu nagħmlu għal kem regolaturi hawnhekk fl-Ewropa kif ukoll fl-Istati Uniti. Ikollhom aċċess sħiħ u illi ikunem riskju għassa biex naċċertaw li daw l-entitajiet ma jikawżax problemi lil minna ħalla sit-taxxa. Jekk tippermettu li issa nixtieq nitkellem daqsxejn dwar ċertu punti speċifiċi bħal mawma credit default swaps. Ir-regolamentazzjoni ta' dealers, iktar trasparenza u clearing naħseb li dana kollu ikun qed inaqqas ir-riskju fil-credit defaults markets kif tagħmel f'swieq oħra wkoll, però jista' jkun mhumiex biżejjed għaliex dawn is-CDS huma għandhom karatteristiċi partikolari li jagħmlhom kultant ishom sikurtajiet bħalma huma pereżempju ċertu ċikli u anki bħal assikurazzjoni. Issa fl-Istati Uniti meta inti jkollok rekwiżiti tal kapital tal-banek, tgħidu jieħdu konsiderazzjoni illi jkunu simili għal prodotti tal-assigurazzjoni u ħafna drabi dak min jagħmel il-credit default swaps jiġbor daqsxejn eh, jiġbor premium bħal assigurazzjoni. U eh, aħna ninsejħu la jump to default. U dan jam, dan huma s-somiritudni li hemm mal eh, beħ tal-assigurazzjoni, m'hemm ukoll il-kwistjoni ta' jekk dawn is-CDS jistgħu xintużaw biex jimmanipulaw is-swieq. U din hija ħaġa li qed tiġi diskuss anki hawnhekk fl-Ewropa. Aħna fl-Istati Uniti ħarisna li jabdan il-mod din il-ħaġa. Is-swieq n-nis jiltaqaw fis-swieq għandhom ir-regolaturi wkoll. U Aħna rrakkomandajna li dawn ir-regolaturi u s-CFTC jiltaqgħu fis-suq dawn ikunu jagħmlu xi ħaġa simili bħal dak li għandna fis-swieq tas-sikurtajiet. Però nirrakkomandaw u koll illi il-Komitat tas sikurtajiet u l-iskambju kollom autorizza partikolari illi jillimitaw id-daqs tal-kumpanija, per eżempju, da kumpanija tal-istoks u l-bonds, sikurtajiet u derivati, jekk dan kollha narawha flimkien ir-regolaturi tas-suq jistgħu ipoġġu limitu fuq il-pożizzjoni. U Issa jridu naraw anke għandna abbozz eh, fis-senat Stana fuq dan ir-rigward u jridu naraw x'ħaj jiġri minnu. Aħna konna qegħdin nitolbu li jkun hemm ukoll ċertu derogi fir-riforma. Aħna tkellimna ma' nies fil-banek, eccetera, ma ħafna nies jgħidulna ma tistaw teżentawna minna. Di tiġri hawnhekk fl-Ewropa. Fl-Istati Uniti tiġri dil ħaġa. nasab illi irridu nġibu kemm jista' jkun kontratti fil-clearing ċentralizzat. U daw in-nies li qegħdin jitolbu l-eżenzjonijiet fil-fatt huwa imma ħażbin illi eh, jżidu l-ispejjeż eċċetra dawn insejħulhom end users. Naħseb illi jekk inżommu l-eżenzjonijiet Dan ikun qed jimmina ovvjament tuħut mir-riformi. Fl-2008 aħna rajna illi bazzikant minn ħalla 16 ħafna drabi appoġġa l-banek u dinna mhix alternattiva tajba. Però xi eżenzjonijiet ħajkun hemm, ma naħseb però jridu jkunu daqsxejn iktar limitati. Għabbażi ta' statistika tal-Istati Uniti, il-transazzjonijiet bejn il-dealers u il-korporazzjonijiet mux finanzjarji, ġifiri manufatturi, nis li jgħatu servizzi, ġifri jissu 9% ta' tranzazzjonijiet daw. Imma 57% ta' transazzjonijiet bejn dealers huma bejn istituzzjonijiet finanzjarji. U naħseb illi ma għandek kwestjoni bejn bank kbir u hedge fund jew kumpanija ta' assigurazzjoni. Ma sax li fabar fej ħallu għan barra mis central clearing. Pero nistaw forsi nħallu barra eh, transazzjonijiet bejn banek u linja tal-ajru. Ma nishtiqx jena ovvjament eh, nazel xie industrija partikolari sawa. So. Issa qabel nagħlaq nixtieq ngħid kemmtejn dwar id-derivattivi kif tafu kellna ħafna stejjer fl-ħabarijiet kif pajjiż jista' juża dawn l-over the counter derivatives. U ħafna affarijiet mhumiex li mhumiex relatati mad-derivati. Per eżempju għandna kwistjoni li qed iżvolġu fil-Greċja kellhom il-ġurnata derivati kellhom rwol f'dan kollu dan naraw anke fuq l-aħbarijiet u fuq l-istampa pajjiżi li jkunu użaw kontratti ta' derivati u din l-istruttura li imsejħa off-market transaction fejn jkollok loan minn derivati. ħafna drabi derivati għedin għemmek biex jħarsu kontra riskju. Ma skont ma għattejdu l-istampa il-Greċja kella biljun, l-lom ta' biljun dollaru um, minn derivati. Jiena kont naħdem uh, eh, full street għal ħafna snin u nifhem f'daw l-istrutturi jekk hawn xi ħadd imbagħad jixtieq jitkellem fuq awara. Mela inti ġala darba jkollok is-central clearing ma tistax tevita di l-estensjoni ta' biljun dollaru ta' kreditu għax inti sittati biljun dollaru f'kollateral. U jekk dawn it transazzjonijiet ikunu bispok, allura d-regolatur irid ikollu awtorità ċara f'dak li għandux jaqsam ma' l-off-market transaction sabiex ma' l-standard ikun daqsa kolli sabiex naqsaw qalb daw it-tip ta' li sidaw l-affittib ta' affarijiet naħseb li koordinazzjoni internazzjonali importanti qed taħdem u qed taħdem ħafna wkoll għaliex għavoli għanna kulturi u sistemi politiċi differenti, naħseb li fl-axar mill-axar għedin nġildu nipruvaw nsibu tar fl-istess problemi kif innaqsu r-riskju l-pubbliku tagħna u kif ħanżidu it-trasparenza u dan is-suq tad-derivati huwa kompleskat ħafna però naħdmu flimkien li tamaw li sal-aħħar ta' din is-sena jiena xilna naslu f'pożizzjoni fejn il-Banek Internazzjonali ma jkunux ta' riskju kbira pubbliku tagħna. U issa lesti li nieħu anke l-mistoqsijiet tagħkom. Thank you very much. That was uh, Grazzi ħafna dika kienet utli ħafna u għandi numru ta' nies li jixtieq jistaqsuk il-mistoqsijiet fil-fatt u ħanieħu l-ewwel mistoqsija waħda waħda u mbagħad jekk nibdew jekk jibda jafas il-ħin imbagħad nibda nieħu gruppi ta' mistoqsijiet. Għandi Launch Beres, um, Pascal Kemper has just signaled anybody else. Dak il-lista li kelli tal-klima u xaħtiħor. Zado, Mrs. Podimata, Catherine Styler, Sven Giegold. Anybody else? ċaħattiħor Vicky Ford. ċaħattiħor wara Vicky Ford. Tajib. Mela ħjar t-nejn t-nejn. Lisa, inti l-ewwel. Grazzi ħafna tal-li ġejt hawnhekk u ta' din il-preżentazzjoni daqshekk interessanti l-mistoqsija tiegħi waħda sempliċi. Huwa minnu inti semmejt li n-negozji ma jaffux il-frontieri ġeografiċi. Imma issa wara din il-kriżi kemm minnaħa Ewropea minnaħa tal-Amerikan qegħdin nippruvaw nirranġaw l-affarijiet ma taħsibx illi wasal iż-żmien illi kollna mod iktar strutturat kif naqdu flimkien il-proċess eh, amministrattiv sana għalix mizzawx naħat tal-Atlantiku il-proċedura ma diffiċli. Allura fażi kun aħjar kikun il-taqaw u nipruvaw nilħu bilanċi f'dan il-proċedura tar regolatorja li aħna għadin nippruvaw namlu li aħna. Din hija li li jew nagħmlu issew ma nagħmlu qatt, għalhekk kien xin kun nafra opinjoni tiegħek. Ġtib ta' interkarnazzjoni jista' jkollna ħalli ikollna qafas regolatorju ġdid u koerenti li jinkludi wkoll l-adozzjoni ta' soluzzjonijiet tal-Kumitat ta' Basel u ftehim ieħor internazzjonali dik il-mistoqsija, grazzi. Forsi aħjar tiftakar dik il-mistoqsija għaxan ħafna mistoqsijiet uġa forsi għalik. Issa, grazzi ħafna sal-li ġejta hawnhekk u fissem is-soċjalisti u il demokratiċi nixtieq intik meħba, grazzi wkoll tal li tajtna li zajat sijak hawnhekk. Inti semmejt il-simil similtużni bejn l-Ewropa u l-Stati Uniti waħda minnhom il-latturi kollha jaħsbu l-latturi l-oħrajn kollha jridu jiġu regolati ma' mhux huma stess. U ħaġa oħra li għandna komuni illi hemm ħafna jingħadu ħafna affarijiet li fuq il-dawn ir-riformi imma meta wieħed jisir iktar preċiż imbagħad kulħadd jgħid mara dik diffiċli biex nirregolaw u ma nistgħux nagħmluh. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija din. Kif taħseb illi ħajder pakket wara li joħroġ mis-Senat? Umbun titkellimt ukoll dwar ir-rwol tar-regolatur Fl-opinjoni tijak il-regolatorju u għandek irid ikun flessibli fuq atturi u kundizzjonijiet fċertu żmien biex jagħmel ukoll differenza bejn pereżempju limitazzjonijiet li jingħataw lis-suq. Umbagħad hemm majdut fl-Ewropa ħafna dibattitu wkoll illi dwar id-derivati inti semmejt prodotti, komoditajiet. Regolamentazzjoni vale la pena tagħmilha jekk dawn il-prodotti tħallihom barra. Grazzi ħafna għal dawn il-mistoqsijiet. F'dak li għandu xieqsa ma' kooperazzjoni internazzjonali naħseb li aħna qegħdin naħdmu tajjeb ħafna mal-Ewropa. Imma bat kellha mistoqsija wkoll ta' kif ħankomplu nagħmlu dan. F'dak li rigwardja s-sustanza naħseb illi aħna il-koll qegħdin fl-istess isu pożizzjoni iktar kapitala għal prodotti bispok. U naħseb l-importanti li kif nimxu l-qoddim namlu żewġ affarijiet. L-ewwel li kwalunkwe leġislazzjoni adottata fl-Istati Uniti tippermet ir regalaturi f'kull ġurisdizzjoni biex jara l-informazzjoni ġifir jekk ikollok clearing house fl-Istati Uniti, ovvjament diħat tkun relevanti hawnhekk ukoll u vice versa. Daw l-14 il-derivative dealers gbar u ma internazzjonali. U jista' jkun ikunu bbażati f'Pariġi, Brussell, Eh, u f'Londra kulħadd kollu bżonn din it-tip ta' informazzjoni. Iġifieri din hija xi ħaġa kritika importanti. U t torba ukoll mal-mistoqsija tal-membru li ieħor nasab li iva regolaturi għandhom bżonn daqsxejn ta' flessibilità jrid ikun hemm regoli stretti fuq dawn il-capital charges illi jaħtieġu l-użu ta' centric clearing. U nasab hemm rwol hemm blok fl-Istati Uniti biex regolatur anki jipparteċipa fis-sorveljanza tal-riskju tal-clearing house u li ma tranzazzjonijiet jisħlu fija fil-clearing. Fil-rigward tas senat jina ottimist perpet u naħseb illi ħajkolna bot sem iktar tard f'din is-sena. Il-proċess tagħna forsi jinħass bħala eh, daqxejn eh, jħu ħafna żmien mija demokrazija kbira dik tal-Istati Uniti u għalhekk l-affarijiet isiru sew. Id-dealers iver jridu jiġu regolati għal iktar kapital standards ukoll tal-kontratti daka iva wa konsensus jinħass konsensus qawwi hemmhekk jinħass konsensus ukoll fuq mandat ta' dan il-clearing Imma id-dibattitu kbir huwa dwar l-eċċezzjonijiet. Jiena ma naħsibx li għandu jkun hemm dawn land user exceptions. Pero il-Kamra tal-Rappresentanti għandha ċertu end user exceptions u nittama li għalmenu kunu nistaw nkopru il- l-as finanzjarju, pero bla biħaj kunem hemm diskussjoni twila ħafna fuq dan. Imbagħad dwar it-trasparenza tar-rekwiżiti ta' kummerċ dan huwa inkluż fl-istqarrija tal-G20 u jekk tippermetti ngħid xi ħaġa fuq Wall Street, l-Wall Street hija allerġika għal din l-idea jekk tifmu iva allerġik. Kif mhux idher ngħid l-atturi finanzjarja unnek fl-Europa fl-Istati Uniti ma jridux jaddu dik l-informazzjoni l-pubbliku. Komoditajiet issa, komoditajiet iridu jiġu koperti. Fl-istorja tagħna aħna bdejna nkopru dawn il-derivati tal-komoditajiet fl-snin 20. U Uma kollha rridu jkunu on exchange. Din hija ħaġa li ma stajtx tagħmilha jekk ma jkunux on exchange. Issa 89 sena wara għana dawn l-off exchange commodities li għandhom xjasmu ħafna drabi mal-agrikoltura, żejt, etc. U naħseb il-CFTC irid ukoll l-awtorità wkoll biex tħares il-pubbliku. Speċjalment għaliex dawn il-prodotti huma prodotti um, provvista limitata. Grazie. Thank you very much. Um... <coughs> Grazie. Nitlef leħni. Sur Bulf. Grazie. Grazie ħafna. Jena naħseb li l-għan li għati prova tikseb huwa wieħed komuni maħna trasparenza, inqas sogru u l-eliminazzjoni ta' frodi u manipolazzjoni. Dik l-idea. Meta nħares lura, meta kien hemm membru ta' dan il-komitat li kellhom laqa ma' Frank, Bonnie Frank tal-Stati Uniti u fej koprejna il-Central Counterparty Clearing u għaffari bħal dawn, kena tweġiba fej għalina li din isa' gwerra. Isna għedin nidikjeraw gwerra, għat nizagġera, iżda dan issa ilu mux ħazin u għal li ċertu negozji li jem fl-Istati Uniti kellu l-biza li ħaj immigraw lejn l-Europa u fallu. U għalek id-istoqsijiet jgħajja xbiddillu femtu, jekk biddilla femtu. U t-tini punt, inti għed bieċar li l-interkonnettività ta' swieq finanzjari jeħtieġu li ikonna approċ globali sabiex inkunu nista namlu regolamentazzjoni ta' dan negozju. Inkella nkunu dan noħolqu ehm, xkiel eh, ta' kompetitività u arbitraġġ kompetittiv li mhix ħaġa xierqa u nixtiequ. Fir rigward in-negozji, id-daqs 600 triljun dollaru jien li għall-inqas li dan jindikanna li mhux biss rridu namlu regolamentazzjoni xirqa, iżda rridu niżguraw li dan id-daqs globali jonqos. Hemm perċentwal qoli ħafna li huwa spekulattiv biss u dan ma jkontribwixxix għal kontributi ekonomiċi. Meta jien ikolli karozza, jien irid ikolli assikurazzjoni kontra xi inċidenti, meta ma nkunx is-sit jien ma nixtrix polza tal-assikurazzjoni u għalhekk għala naċċettaw li hemm nies li jixtru dawn il-derivati CDS għal affarijiet li mhumiex sidin tagħhom. M'għandhomx bond tal-gvern Grik iżda jridu jagħmlu assikurazzjoni kontra il-falliment tas sistema Griega. U dan ma nix nipermettuħ. Ma nix imorru aktar l-len biex bekk nizguraw li dawn it-tip ta' negozji jisparixxu. U l-punt ieħor li nixtieq nagħmel għandu x'jaqsam ma' Central Clearing għal darb'oħra. Għandna na nimxu f'dawn il-linji li semmejt li l-istituzzjonijiet finanzjari li jikontrollaw dawn il-xogħlijiet għaw bej 10 sa 14 fid-dinja mhumiex l-azzjonisti ta' dawn ta' din il-clearing house. Għaliex jekk dan ikun il-każ naħseb ma se niksbu ħafna riżultati. Dak huwa Tour de Force qawwi sa ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Kej. Nipprova nżomm fil-qosor, imma dan huwa suġġett tal-qalbi u nirrabja f'ċertu drabi. Din id-diskussjoni li għadek kemm l-udejta li għam. Jien għandi kumpaniji fil-żona rurali minn fejn niġijin li huma ta' daqżar u għandhom marġni żgħar. U jekk huma ma jistawx naqsu s-sogru tan-negozju mod kompetittiv huma ħajfallu. Wieħed jagħmel huwa jifforma żakkar tal-muniti madwar id-dinja u ma jridux li jkun hemm eh, stati sovrani u għalhekk huma jassiguraw lilhom infushom billi jagħmlu assikurazzjoni fuq l-iskambju, fuq il-kambju tagħhom u fuq il-metalli li jużaw għaliex il-marġna tagħhom huma żgħar ħafna. Il-komment li għamlu uh, huwa li għalli għamiltu huwa li ma jdomx ikollhom eċċezzjoni u jekk ikun hemm eċċezzjoni irid ikun hemm rekwiżit ta' kapital u l-bank jagħmel rekwiżita kapital u irba iridu naraw ir-reġistri ta' tranzizzjonijiet tagħhom jekk jibqgħu bilaterali. Jiena li ma narax differenza bejn strument ta' derivati li jiġi assolta posta għal tranzizzjoni biex ikun jista' jagħmel tajjeb għal negozju Jiena ma naħsibx li din twassal għal overdraft. Il-bank għandu jkun hemm fejn hemm ħtiġijiet għall klient tal-bank. Allura x'inhuma l-istrumenti li jiġu mibjuha biex dawn jilqgħu ħtiġijiet tal-utenti u biex inaqsu s-sogru? Dawn il- l-imprenditori qed jispiċċaw jiddaħlu f'dan kollu meta huma tassaw qegħdin jużaw relazzjoni b'saħħitha mal-bank tagħhom u jiena li għadhem m'għandux jieqaf għaliex il-bank qiegħed hemm biex jgħin ir-real economy. U rridu niżguraw li dan ma nxekluħx biex ikun hemm irkupru tar-real economy u dawn il-kumpaniji. Il-kwistjoni oħra hija l-interoperabilità tas-CCPs. Huwa importanti issa li nimxu l-qoddim u għalek għanna nippermettu l dawn il-klienti biex ikollhom aċċess għal dawn is-CCPs kollha iktar milli eh, namlu silos individuali ta' dawn il ccps fej ma jkunx hemm lok ta' manuvra għal dawn il-klijenti u jkun hemm fermi differenti. Dawn qed ikomplu jżidu s-sogri għaliex ikollok CCPs individwali li m'għandhomx ta' bejnietom. Biex nagħlaq nkun daqsxejn Eh, provokattiva fil-ġejjini għala niqfu fil-derivati. Derivati huma strument finanzjarju. Għaliex ma neħtieġux li jkun hemm trasparenza fl-istrumenti finanzjarji kollha. U aħna fukajna fuq strument finanzjarju kbir, allura għaliex nix ikonna trasparenza fis-suq kollha. L-Istati Uniti kif ħajimxu minn issa sa sena oħra. Grazzi. Mistoqsijiet eċċellenti, ma nafx jekk hux sew biss id domandi kollha maħna prova. Fir-rigward il-kwistjoni tal-end user, mbagħad nimxi lejn is-CCPs, jiena naħseb li l-end user għandu jkun hemm ftejn apposta għalik il-kollega minn Wales li dawn li jkunu kapaċi jagħmlu tajjeb għal transazzjonijiet tagħhom jisigurawhom, iżda fl-istess ħin iridu jnaqsu s-sogru fis-sistema. Kif qed jiena nemmen li jekk tkun transazzjoni normali binqas sogru din għandha tiddaħħal fis CCPs. Dan naħseb li dan il-dealer tal-muniti din hija forma ta' overdraft naqbel. Dan għandu jiġi eżentat mis-CCP u nħallu ftit iktar sogru fis-sistema, l-ora jiena tal-parir li dan il-dealer tal-moneti jew oħrajn jekk ma jkunux huma ikun importanti tassew li aħna ma nħallux barra eh, transazzjonijiet finanzjarji li kollhom kumpanija li jkunu ta' kumpanija ta' assikurazzjoni kbar. U anke dak il-dealer tal-muniti, dak kollu jagħmel ħlasijiet, dik l-overdraft eh, li semmejt dawn qed jiġu jikollom eh, ħalsu kreditu. Inti irrid ikollok xi ħaġa li tkun wara din iċ-ċifra. U għalhekk din hija l-pożizzjoni tagħna fl-Istati Uniti. Ħajkun hemm ċertu eċċessjoni tal-end user li ħarġet mill kamra ta' rappreżentanti, iżda qed nittamaw li din tkun 8-9% tas-suq u mhux 50 jew 60% tas-suq. Fuq il-mistoqsijiet tas-CCPs, aħna fl-Amerika nħossu li għandu jkun hemm aċċess miftuħ li l-clearing house tkun eh, kollha l-aċċess għal kwalinkwa faċilità ta' kummerċ. Mhix interoperabilità, iżda hija eh, faċilità ta' klerjar li tittaċċetta tranzazzjonijiet fejn ikun hemm regolamentazzjoni tal-pjattaforma. Dan għandu tajjeb il-kompetitività u l-ftuħ fuq is-suq din titi tisseħ ukoll fil-ġejjieni fejn aħna nippruvaw naraw li l-xkiel ma jseħx. Qed nippruvaw li konna tmexxija wkoll gvernanza u dan jorbot ma' man mistoqsija jekk namlux limitu fuq l-appartenenza. L-importanti huwa għal regolaturi ma jkunux jistaw kunu jistaw jamlu tajje pal dan it-tmexxija u jamlu tajje pal dawn l-utenti. Is-CCPs ma tistax kun kontrollata minn numru ta' dealers kemm jekk tkun appartenenza maqsuma jew inkella sta struttura bil-bord. Il-mistoqsija kellha x'taqsam mal-President eh, Frank. Huwa għamel tajjeb ħafna sena li għaddiet mill-permess tal-abbozz li ressaq u dan kien 18 xahar ilu jiena naħseb li għadda abbozz importanti ħafna mill-kumitat tiegħu stajna nżidu transazzjonijiet ma dan l-abbozz jekk ikonna iktar eċċezzjonijiet tal-end user jiena naħseb li u kienet jgħid li m'għandniex ikonna mandat li s-CCPs ikunu f'ċertu pajjiż jew ċertu belt. Għandna nippermettuhom li kunu jistaw jimxu fejn jixtiequ. Nispera li weġibtek għad-domandi kollha żdejk insejt il-President ħajfakkarni. Jiena nħoss li hemm Eh, fatturi aspetti partikolari fuq is-CDS, speċjalment fuq il-manipolazzjoni tas-suq, kemm fuq dejn ta' pajjiż jew ta' issuer. Tista' tkun kumpanija wara kollox. L-approċċ tal-Istati Uniti huwa li niżguraw li r-regolaturi tas-suq ikollhom awtoritajiet ċari biex ikun jistgħu jagħmlu salvagwardja u regoli apposta fir-rigward il-manipolazzjoni biex ikun hemm limiti fuq id-daqs tal-pożizzjonijiet. Jiena personalment minix ċert kif din ħa taħdem u xi struttura ħajkollha. U aħna nirrispettaw li projbizzjoni fuq kwalinkwa ħaġa hija diffiċli ħafna li mhux biss nissalvagwardjari ma iżda hija xkil kbira biex aħna nelbu. Xkil kbir li nelbu. Għalhekk aħna rridu nħarsu kontra l-manipolazzjoni, rridu nħarsu ukoll anke minn din il-pożizzjoni tal-awtoritajiet. Għalhekk naħseb li din għandha tmur lil minn proibizjoni totali, naħseb li weġibt domandi kollha. Il-limiti ta' pożizzjonijiet li jitbassar dawn jitlu skont ċerkostanza u mhux eh, fissati, mhumiex eh, ċari minn qabel U mbagħad xaħġa li ma weġibx huwa tas-Sur Klintz u l-ċifra ta' 600 triljun dollaru kemm minn dan huwa spekulazzjoni. Grazzi u hemm domanda wkoll kemm għandna bżonn trasparenza. Fir-rigward il-limit ta' pożizzjonijiet aħna fid-tletinijiet passarnijom fil-materja prima tal-bidja li għabbażi ta' formula partikolari għadna li rridu nizguraw li kunem diversifikazzjoni u għalhekk aħna għandna ċertu ċifri fissi u kulħadd ikun jaf dawn ċifri x'inhuma. Din iċ-ċirkustanza it-titli għandhom awtoritajiet u regoli apposta biex kulħadd ikun jaf li ikun hemm delegazzjonijiet apposta, awtoritajiet delegati apposta. Fir-rigward il-ċifra ta' 700 triljun, jien ma nafx kemm minn din iċ-ċifra hija spekulazzjoni u naħseb li ħadd ma jaf. Hija sfida. Dan huwa Eh, post li aħna ma nafux fejn ħanemirħu fih dan is-suq. U għalhekk irridu naraw li dan is-suq ikunu nistgħu naraw xem fir-regolaturi u nkunu nistgħu wieġbu dawn id-domandi. Nafu li hemm rwol tar-regolaturi, ta' spekulaturi fis-suq, ma nafux id-daqs u aħna neħtieġu trasparenza. Kemm għandna nimxu b'din it-trasparenza hemm is-suq tad-derivati li hija ta' detriment ta' minna ħalla 16 u anke dik il-kumpanija li hija zekka li tiżekka l-moniti. Din għandha bżonn il-flus u għalhekk dawn il-tamir avvanzat li għanna għandu jwassanna għal trading tajjeb. Aħna għanna s-swiq ta' titli, għanna u koll l-swiq tal-ġejjini u għalek aħna nistaw nissuġeru għal-swiq oħrajn, Iva, Din hija xi ħaġa kritika u hija l-qofol tal-kriżi. Grazzi ħafna, tajt il-President, issa Eileen u Plevonx. Ta' nistaqsik domanda filosofika, inti semmejt li riformi regolatorji għaddejjin bħalissa u hemm ħafna influenza minn Wall Street biex ikollu eżenzjonijiet. Jiena naqsam l-approċċ għax-domestiku tiegħek għax hemm eżempju 344 miljun dollaru fil-Kungress u 42 miljon eh, miljun dollaru fil-rigward settur bankarju, għalek ma tantx jien ottimista fuq dawn iċ-ċifri, u forse tista' tikkommenta fuq dan. Fuq is-CDS imbagħad, taħseb li għandu jkun hemm proibizzjoni fuq il-naked CDS trading? Fl-Istati Uniti hemm konċentrazzjoni fuq in-numru żgħir ta' banek dawn huma ta' tħassib għalikom għaliex inti tajt li hemm segru ta' konflitt ta' interess. Inti taħseb li huwa xieraq li issu ikun dominat minn grupp żgħir ta' dawn il-banek kbar li jagħmlu kemm l-evalwazzjoni u qed jagħmlu kummerċ fuq dawn is-CDS tikkummenta l-investigazzjonijiet f'dan il-qasam li għaddej bħalissa nasab dak bizzejja tal-issa biex nibdaw diskussjoni. Merci, moi j'avais la, la même question Carline euh, s'agissant euh... Grazzi, għandi l-istess domanda bħal Eileen. Dak li għandu x'jaqsam ma l-ammont ta' flejjes minn fuq mill-suq finanzjarju fil-Kongress. Jien għandi ċifru oħra 4 biljuni f'10 snin. Jiena naħseb li d-diffikultà hija l-istess. Kulħadd għandu l-idejat tiegħu ta' demokrazija, Iżda naħseb li waċar li hija diffiċli ħafna li l-affarijiet jgħaddu mill-Kungress minħabba l-kobor minħabba daqs ta' din iċ-ċifra. La darba kien hemm skema ta' appoġġ għal banek ma tantx għamilna affarijiet għam fl-Europa aktar mill-Istati Uniti. Aħna minna titjib fuq il pakketta ta' supervizjoni, hawnhekk hemm xi ħaġa li għadha d bħalissa. Jekk netuħarsa li is-sitwazzjoni fl-Istati Uniti, intom mintom xa tibdow mill-istess punt ta' tluq tagħna. Iżda il-problema qiegħda hawnhekk u kif għamlu tajjeb għalija din il-problema? intom xtaħsbu dwar din is-sitwazzjoni x'għandna nagħmlu? X'taħseb dwar il-proposti aħarim tal-President Obama fil-kuntest tal-impenji tal-G20? L-aġenda tal-G20 tkun infasla fl-imkien ma' żewġ naħat tal ma' żewġ msieħba ta' żewġ naħat tal-Atlantiku naħseb li la teżor tal-Istati Uniti, laqas il-Kongress ma kellhom ikunu mistaġba mill-aspetti eh, msemmija fil-patt tal-G20. Jider li tkun bidla radikali fil-politika. Din hija U-turn hija xi ħaġa li qed nerġgħu morru kontra dak li għedna fil-aġenda konġunta jew ma kontux ħsibtu dwar qabel. Fir rigward is CDS intom taħsbu li huwa neċessarju li fl-Unjoni Ewropea jew fiż-żona euro inwaqfu eh, faċilità ta' klerjar għal credit default swaps sa' CDS. Fil-kas tal-Greċja aħna ma konniex nafu s-ser namlu, ma sibniex tarfa, għax kien hemm problema bil-ħidma tal-suq ta' CDS. U intom kontu l-unika autorità li kontu tafu ħaġa dwar kif taħdem dan kif jaħdem dan is-suq. Abbażi tal-liema eh, eh, xogħlijiet intom lesti li twaslu informazzjoni fuq dan is-suq. U x'taħsbu dwar ideja ta' clearing house fl-Ewropa minħabba li għaw tranzazzjonijiet fl-Ewropa. U taħt liema kondizzjonijiet intom ħat provdu informazzjoni dwar x'ġara fuq is-suq ta' CDS. Grazzi. Um, I, I thank both members. Ringrazzja żewġ membri anki l-kollega li għamlet mistoqsija filosofika. Jiena forse minn natura tiegħi ottimista. Il-tfal tiegħi qegħdin u jistgħu jgħidulkom. Jiena nħoss li ngħixu fid-demokraziji u kulħadd jista' jimxi skont ċirkostanzi. It's an unfair competition. Ja kompetizzjoni inġusta, ħadd ma tistax tajt li hemm aċċess, kulħadd għandu aċċess għall kongress u minna għandek investituri tal-bank u minna l-oħra għandek il-Main Street. Ferita f'dak li għattajt li Wall Street għanda ħafna rizorsi biex ikun jistaw l kas tagħhom u ħafna drabi il-Main Street ma jkunux ma jkollhomx dawn ir rizorsi Aħna indikajna l-amministrazzjoni ta' Obama u FTC. Dawn fallow mhux biss il-pubbliku tal-Istati Uniti iżda l-pubbliku globali. U għalhekk naħseb li hemm fema ta' dan fil-Kungress issa fl-Istati Uniti. Aħna forsi mhux se niksbu tal-bit kollha tal-President u laqqas dawk li sejjaħt għalihom jien iżda naħseb li ħanamlu pass importanti l-qoddim sabiex nkun nistaw naqsu s-sogru f'dawn il-suq ta' derivati. Jien l-darbohra nistaw nkun konsidrat ottimista. Fi rigward l-ispeċifitajiet tal-CDS jiena nħoss li għandna bżonn pakket b'saħħtu ħafna ta' regolamentazzjoni ta' dealers li dawn it-tranzazzjonijiet jiddaħlu mhux biss il-klerjar ċentrali li dawn kollha jkunu traspar trasparenti anki transazzjonijiet għandhom jiddaħlu. Iżda regolaturi għandhom ikollhom pożizzjoni li jkun hemm sorveljanzi tal-limiti tal-pożizzjonijiet. Jista' jkun punt ta' separazzjoni jekk għandniex nagħmlu prohibizzjoni jew le ma nafx kif ħatwet uħ dan minn iċ-ċert. Klim barra mill-mikrofonu. Kellim jiskuża ruħu Fi rigward il-naked credit default swaps, dal kunċett li kunem interess moħbi, fi riċerka tagħna imur lura għal sekli qabel fi rigward it-tabija per eżempju li inti tista' tieħu assigurazzjoni fuq bastimenti ta' nofs is-seklu 18 fil-Ingilterra dan probabli imur lura għal żminijiet tal-reġor ċittini jew forsi anke qabel iżda naħseb li l-spekulaturi fil-suq jeżistu u dak li tippruvaw nagħmlu aħna fl-Istati Uniti huwa li niksbu l-informazzjoni, niżguraw l regolaturi kollha jkollhom l-informazzjoni, nwaslu l-trasparenza li l-pubbliku jaraw it-transazzjonijiet tagħhom u mbagħad nagħtu l autoritajiet regolaturi regolaturi il-possibilità li tillimita il-manipolazzjoni. Nik tista' tkun differenti mill-perspettiva Ewropea. Fir rigward il-mistoqsijiet l-oħra, jien irrid niżgura li wieġeb jien ma nistax nikkumenta fuq eh, investigazzjoni ta' Dipartiment ta' Ġustizzja. Kunflett ta' interess tajt bejn l-erba banek u l-lenin. Yeah. Sorry. Il-mistoqsija speċifika tiegħi kienet jekk int tħoss li kien ġem konflitt ta' interess fil-banek ta' investiment lini fil-CDS li kienet jaħdmu fis-suq u fl istessin jevolwaw is-suq jien skuża ruħi għajt il-kellim ma stajx naqra l-punti li ħadd. rridu naraw li rridu ngħidu li dan huwa punta tħassib kemm jekk huwa fl-Istati Uniti kif ukoll fl-Ewropa. Din il-konċentrazzjoni twassal għal numru ta' sogri għal pubbliku. Wieħed mis-sogru huwa li dawn li ħalsu nies li ħalsu taxxi wara kollox ikollhom jagħmlu tajjeb biex isalvaw l-istituzzjonijiet li jkunu fallow. Iżdem sogri oħrajn ta' konċentrazzjoni U dan huwa li l-prezzijiet tas-suq mhumiex effiċenti u għalhekk waħda mir-raġunijiet li jiena favur li dawn it-tranzazzjonijiet ikunu eh, trasparenti fil-allokazzjonijiet tagħhom huwa li jbiddel minn suq konċentrat għal pubbliku li jkun jista' jkun aktar attiv u jipparteċipa U għalhekk jiena mħasseb dwar il-konċentrazzjoni mhux biss fis-suq ta' CDS iżda fil-suq ta' derivati kollu kemm hu. L-aħħar tħassib dwar il-konċentrazzjoni għandu x'jaqsam ma' CCPs. Dawn huma dipendenti bħalissa fuq l-atturi konċentrati fuq id-dealers finanzjarji għal prezzijiet tal-CDS. Ma konċet niprofa nevita tal mistoqsija tiegħek? Iżda naħseb li naqblu fuq din il-kustjoni ta' konċentrazzjoni. Fuq il-mistoqsija tal-President Obama l g jiena jgħataw biex nitkellem dwar id-derivati u l-impenni tal g fuq id-derivati li nizlu f'Pittsburgh is-sena għaddiet. Mhux biss iżda anke fil-Kungress aħna għanna l-mandat li dawn il-pjattaformi rridu naraw li jkun hemm Eh, klirjar ċentrali u kena ħafna oppożizzjoni minn ċertu eh, atturi li jtibruvaw jamlu xkila l-proċess demokratiku tagħna, għalhekk aħna impenjati ħafna fuq dan il-punt u mhux qed nipprova nevita id-domanda fuq id-direttiva tal-hedge funds iżda mux ta' esperjenza tiegħi u l-esperti din jaħdmu fuq dan il-punt. Inti taqbel li għanna jkonna CCP għawn fl-Europa u koll? Iva, fir rigward il-CCP jena nħoss li huwa importanti li aħna nizguraw li l-Ewropej l-regolaturi Ewropej, Azjatiċi u Amerikani jiddeċidu fejn ikunu il ccp ikunu fejn ikunu. Jekk nispiċċaw postijiet ġeografiċi fejn hemm CCP fl-Ewropa u ieħor fl-Istati Uniti xorta waħda għandek bżonn regolaturi Ewropej li kollom l-informazzjoni min-naħa tal-Istati Uniti għanna mandati ġeografiċi, xaġa li t-debattu, naħseb, iżda xorta wahda għanna bżon li jikonna arranġamenti taqsim ta' formazzjoni. Għalix dawn il-banek multinazzjonali kbar xorta wahda ħajamlu kummerċ f'ġurisdizzjonijiet oħrajn. U għalek ma naħsibx li jikonna eh, faċilità ta' klirjar f'pajis partikolari ħattik l-aċċess kollu meħtieġ. Fir-rigward is-sitwazzjoni tal-Istati Uniti, aħna ma nagħmlux regolamentazzjoni fuq ir-reġistri ta' transazzjonijiet fir-rigward is-CDS. Din mhix regolamentata b'mod espliċitu fl-Istati Uniti għax m'hemmx liġijiet bħalissa fuq ir-reġistri ta' tranzazzjonijiet fl-Istati Uniti. MCCP, jkun hemm regolamentazzjoni, jkun hemm bank ferra ta' bank, iżda m'għandniex l-awtoritajiet meħtieġa biex inkunu nistgħu niksbu l-informazzjoni. Dan mhux approċċ li aħna huwa attrajenti għalina. Grazzi Pascal Umbat Katrin. regard Grazzi, ħafna jena naqbel il-trasparenza hija kwistjoni essenzjali u għalhekk huwa il-pass essenzjali biex, biex nidrizza l-problema. Ovvjament fil-logħba min jilab jitlef, Imma f'dan il-każ mhux minn qed jilab biss qed jitlaf imma qegħdin jirtilfu wkoll operaturi tal-ekonomija reali u joħorġu minna ċertu distorzjonijiet u volatilità. Indek operaturi li mandomx interessi kummerċjali bħal per eżempju il-swiq eh, tal- bonds u għanna jdu nipruvaw nevitaw din il-distorzjoni bejn li tista' twassal fil- suq reali. Naħseb illi hemm bżonn nagħmlu rabta bejn id-derivati u l-prodotti reali u l-garanziji, il-prodotti li għandhom garanziji. Iridu nistabilixxu um, rekwiziti determinati u rridu naraw jekk it-taxxi fuq is-servizzi finanzjarji tistax tikkontribwixxu wkoll biex nevitaw da din id-dimensjoni tas-suq. Grazzi. So I I do have uh... jħarġu regolamenti ġodda jew supervizjoni li tkun aktar riġida. Tilet mistoqsija kien ħarsu lejn is-sitwazzjoni globali mill-perspettiva tiegħek li ma levers huma fidejn l-Istati Uniti jew l-Ewropa sabiex għal pajjiżi terzi jkun iktar attenti biex ngħidu hekk illi jisaħħu il-prassi liberatorji u supervizjoni tagħhom. Għaliex nitkellmu ħafna dwar il-ħtieġa ta' armonizzazzjoni globali jew kooperazzjoni globali ma minnaħa l-oħra jekk dan huwa paroli biss dan jista' jwassal għall-iktar livell baxx ta' regolamentazzjoni u supervizjoni għalhekk il-mistoqsija li ma' miżuri Stati Uniti u l-Unjoni Ewropea mingħajr ma nitlu fi protezzjonizmu u fl-istessin dan iwassal għal inċentiv għal pajjiżi terzi sabiex isaħħu il-reglamentazzjoni tagħhom u supervizjoni tagħhom. Um, I may go in reverse order, just... relazzjonija tajba ħafna bejn il pajizi tagħna. Kwestjoni ta' limiti kontra proibizzjonijiet waħda mill-isfidi l-kbar ta' proibizzjoni fuq kwota hija li ssib x'inhu hedging u x'inhu spekulazzjoni. Meta eh, xi ħaġa nistgħu nikkonsidraw bħala naked ta' dik il-kategorija. Għandna l-credit default swaps li jista' jaqabla kategorija u forsi wkoll għal dak nandu xaqsam daw il-position limits dawn mhumiex perfetti laqas. Hija xi ħaġa illi hija aktar sempliċi u mbagħad il-punt prinċipali illi tqajjem hawnhekk dwar trasparenza u kemm hija importanti. Jekk nikkutak ħażin ikkoreġini, problema bi spekulazzjoni u rabta spekulazzjoni mas-suq Jiena naħseb illi għandek raġuni li hemm ħafna riskju illi huwa estern Wall Street u IG jesternalizzaw ir-riskju li pubbliku fejn eh, kien situazzjoni fejn pubbliku kienet jitlef u għaldaqstant naħseb li huwa importanti illi nbaxxu r-riskju tal-akbar istituzzjonijiet finanzjarji nipprovaw inqataw, innaqtaw l-interkonnettività tagħhom billi nipproteġuhom iktar kontra l-falliment billi il-namlu eh, standards fuq il-kapital. Pero l-ebda klama tiġi bxejn, dan ifisser corporate end users jiġu jgħidu l marriċ kapital għala għall-istituzzjonijiet finanzjari. U hawnhekk eh, għandek proċess politiku, dan jew li għamlu l-ġizlaturi li t-proteġi s-suq kontra dak li nsejħu corners u squeezes fil-prodotti agrikoli u kol billi konna autorita bekk indirizzajna di problema bint. Nasib rispondejt il mistoqsijtu xe. Oh, I'm sorry, I should translate my, my English. Skużani, forsi aħjar eh, nitraduċi l inglis tijaj. Il-kelma corner eh, li użajtu għameta meta ikollok parti li tant ikollu minn prodott li qiegħed fi provvista limitata li dan qed jeffettwa il-prezz. U dan ħafna drabi jiġri meta ikun hemm kuntratt fiżiku xi snin ilu eh, l-aħwaħant ta' Texas ippruvaw jimmanipulaw il-suq tal-fidda fejn huma jixtru u jbija b'mod aggressiv fis suq tal-fidda. Ma kienx eżatt eżatt corner, ma anke xift is-senilu kellha l-istess ħaġa fis-suq tal-gas naturali fejn kien hemm hedge fund li jisimha Amarath u Iva għanna momenti storiċi fil-fat meta dawn jiġru dawn il-corners. Met nitkellmu unnek fuq il-provista ta' komodità fiżika. Filippi kħeġbak. Yeah, okay, expanding on, uh, on what uh, Sven just said. Biex inkompli fuq dak għaddu kif għal Sven, proibizjoni ta' prodotti, jina nixtieq immur xejk sal l missi mis-CDS, normalment il-kummenti li nisimgħu meta tkellmu fuq daw il-prohibizzjoni ta' prodotti għandek minnaħa dawk li bażikament qed jgħidu forsi referita li u kol meset l-ostakli huma ola illi il prohibizzjoni hija ħaġa ħażina. Għanna kunu iktar permissivi. Għanna qegħdin niprojbixxu prodotti fl-industrija ta' eh, alimentari għax ma jiddux illi aħna nispiċċaw evvelenati eh, m'hemm xejn ħażin kon qegħdin ukoll nipprojbixxu l-asbestos għall-istess raġuna m'hemm xejn ħażin allura toxic products fil-finanzi, fis-servizzi finanzjari fejn ma jistax nipprojbixxu. U mbagħad rigward l-użu tal-istrumenti. Inti fl-opinjoni tiegħek din applika għall-istrumenti kollha finanzjarji? Ilak għamilt ħafna 18 sena Wall street inti għalek għat insaqsik. Wara dak li rajt inti f'dawn 18 sena. Ġi li rajt kazijiet fejn kienem strumenti li nħarġu missu għalli xuma għedin jamlu eh, distabilizzazzjoni. Um, Jiena rajt ħafna affarijiet fi 18 sena. U anke meta l-affarijiet isiru minn professjonisti kultant anke legali u kultant anki b'intenzjonijiet tajba bla ma trid kultant taħseb għalfejn għandhom jippruvaw jagħmlu hekk jew hekk. Anke din il-kustjoni tal-lom fid derivati miex għajn ġdida din, rajnija dil ħaġa wkoll. Nasal Nasab ta' kandu xieqsam ma' credit default swaps. Għandek mit-telf raġun. Forsi dak li kun jista' jaqbad jiġejlek l għaliex ma wafquhomx. Nasab dawn ir-riski però jeżistu wkoll fis-sikurtajiet u postijiet oħra. Per eżempju, jekk wieħed jixtri assikurazzjoni ta' vapuri li mhumiex assigurati. Aħna ħadna approċ differenti fl-Istati Uniti u jiena nappoġġadi. Il-kelma spekulatur ma ma dax konnotazzjonijiet negattivi fl-Istati Uniti, ma nafx meta tiġi tradotta fil-lingwi kollha jekk tiġix negattiva. Inti għandek xaħat li għamel il-hedging sewa u xaħat jiltaqa miegħu fis-suq in-naħa l-oħra u aħna nsaħħu nsejħulhom spekulaturi kif tridu sejħulhom investituri li ħażin huwa l-manipolazzjoni tas-suq, id-distorzjoni tas-suq dik il-ħażina. U nasab dan għadin taraw hawnhekk fl-Ewropa kif huma eh, għamlu distorzjoni tassu u wasluħ ximkien li kieku ma kienx jasal fih. Aħna qegħdin naraw kif nistgħu nippromovu swieq ġusti u miftuħa u inħarsu kontra il-manipolazzjoni ta' dawk is-swieq. Qed nippruvaw nidistingu l-investitur mill-ispekulatur. Antonin. Iva, sempliċi sempliciment xtaqt namel komment fuq xaġa li saqsejt. Għax nixtieq nkun naf jek il kustjoni fuq il tassa fuq it-taxxa tal-servizzi finanzjarju nistgħux nikkonsidrawha. I, I probably need to remind everybody I'm not speaking on behalf of the Obama administration when I get to questions like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 Thanks. Għanna parti minn dawn is-sistemi aħna dawn eh, il-miżati. Però mhux qegħdin hemmhekk biex jillimitaw is-suq imma biex iħallsu għal regolamentazzjoni. Nasab li però jekk tillimita xi tip ta' attività tittabel għolin ħafna jekk huma jgħinu biex ikopru regolamentazzjoni, ikopru u koll l-spejjes aħna dak u l-approċ tagħna. Grazzi ħafna u xaħat, jonqos xaħat, Iva Pascal jekk jogħġbu kadar boħra. Sempliċiment bħala segwitu għal mistoqsija ta' qabel dwar il-kapacità li tillimit tal-pożizzjonijiet u l-proibizzjoni. Għandek xi ċifri f'moħħok, x'tib ta' odda għandek l-intenzjoni li tuża. Le, m'għandniex ċifri. Għadna sempliċement qed nfittxu l-awtorità. Għandna proċess ta' ta' delegaz ta' delega. Għadin niprofaw nfittxu di l-awtorità. Issa kif użanija fil komoditaj tal-agrikoltura u għalli naċċertaw li jkun hemm numru ta' atturi diversi kien hemm xi ħadd li ħarġ b'forma anke qabel ma kien hemm jien biex jassiguraw il ħat ma jkollu iżjed minn 10 fil-mija sa ċertu livell u mbagħad kien hemm rixxu ieħor. Imma jekk tuża l-10 fil-mija jrid ikun hemm mill-inqas 10 atturi f'dak is-suq il kummissjoni tas Sigurtajiet u l-Skambju qed jaħsbu wkoll li jibdlu xi affarijiet imma fil-każ li għandu jaqsam ma' credit default swaps jidu naraw iżjed xi sta jsir biex inkun nistgħu nimxu l qudiem jiġifieri f'ċertu sens tajt il-President hemmhekk qed tajt li huwa proċess dinamiku dan. Forsi meta konna ir-repositories tista' tħares lehom imbagħad tintroduċi xi ħaġa f'dak iż-żmien. Iva, iva dinamiku għaliex anke proċess leġislattiv huwa dinamiku. Ħafna drabi regolamentazzjoni finanzjarja teħtieġ kriżi qabel terġa' għaliha. Għalhekk sa regolaturi biex jieħdu il-fatti u ċ-ċirkustanzi in konsiderazzjoni. Kej, tixtieq terġa' titkellem, jiena qed nipprova nagħmel xi mistoqsija tajt il-President imma kej terġa' titkellem. Mela mela jriva, mistoqsija fuq il-komunikazzjoni bejn regolaturi l pajjiżi differenti. Jekk inti rajt titjib fi dialogu meta titlob informazzjoni mill clearing houses mill-Istati Membri Ewropej u oħrajn madwar id-dinja. Rajt titjib f'dak id-dialogu u tista' tgħid kategorikament li AIG oħra ma tistax isseħ qatt iżjed fil rigward tat-tieni mistoqsija. Ikolli ngħidlek li le ma nistax inseraħlek moħħok dak il-mod. Aħna ma biddilniex ir-regolamenti li AIG ma kienx regolamentata tajjeb ma kienx hemm holding company regulation, però jekk kieku di riforma li qegħdin niskelmu fuq għattaddi u nerġgħu niktbu l-istorja għal naraw Ikollna regolamentazzjoni ta' dealer, ikollna protezzjoni, unkun ħafna iktar imħarsa anke permezz ta' central clearing u karatteristiċi oħra, però le ċertament ma nistax naċċerta kun ngħidlek dal affarijiet. Issa komunikazzjoni, komunikazzjoni kienet pozittiva ħafna. Jiena kull ma ili xid disa xhur fix-xogħol, ġifir diffiċli nara kien xemm titjib għandna relazzjonijiet tajba. Ma anke bafin jaraw l-arranġamenti ta' clearing houses fil-Ġermanja. Kien hemm ukoll MOU mal-FSA f'Londra fil-rigward ta' ICE Flondra. Ma ħadd barra ma kellna arranġamenti tajbin u għamawjuż um, tajbin ħafna, pero ma sax ngħid jek kienx titjib għax fit minxu li li naħdem għamjina kollox kien tajb ħafna. Sewa u naħseb fl-axħar net ma nafux jekk tistax tajt xi ħaġa forsi li għandux taqsam mal-possibiltajiet tal-clearing u l-wol tal-likwidità. tal clearing u l wol tal tal clearing u l wol tal likwidità jekk l-istrumenti mhumiex likwidi ma naħsibx li kollox huwa likwidu bizzejiet. U għalhekk nissummi ħajb għacċertu bilaterali. Fil-rigward kol tal-end user exemptions, jekk tista' tistruttura l-affarijiet b'tal-mod li riskju jkun kopert bl-istess mod. Taħseb li huwa possibbli li tagħmel dawn it-tip ta' strutturi u għanna naħdu minn konsiderazzjoni daw fil-capital charges u fl-aħħar net. Jekk ikollna repożitorji li huma limitati ħafna fin-numru tagħhom, forsi wieħed għal kull asset class globalment, taħseb illi dawn iridu jiġu prezzati bħala u silitajiet u kif ħanġibuħ Eżatt, dan il-prezz. Iva, mistoqsit eccellenti, naħseb illi porzjon sinifikanti tas-suq xi tliet kwarti 75% tas-suq huwa standard biżejjed li jista' jiddaħħal fil-clearing imma jrid ikun hemm bżonn ta' ta' kif qed tgħid is-Sinjura President. Għalhekk jiena naqbel ukoll irid ikun hemm dawn trading values għaliex Nistaw naraw ukoll il-pricing ta' dawn is-swieq likwidi, ir-regolaturi għandhom rwol, il-clearing houses għandhom rwol. Sabiex naċċertaw anki il-regolaturi jaċċertaw li il-clearing houses ma jkunux liquidi bizzejed biex ikunu ċari li tkun hemm perjodu wkoll ta' 30 ġurnata biex il-pubbliku jikkummenta meta xi ħadd jitjeddi minn dawn il-clearing houses. Fir-rigward ta' resilience naħseb li clearing houses huma alternattiva aħjar milli eh, resilience tal-AIG. Dan l-14 istituzzjoni kbar Bazzikament, u ma jaġixxu bħala clearing houses imma ma ninsawx dawn qegħdin u koll fil-deposit taking business, propriety pro business. Ġifiri, ikonna dan il-75% tas-suq, mbagħad namlu ġessanti għaw apposta għall-antana. Jina qatt ma rajt clearing houses illi fallew, huma Nasab huma eh, waħda mir-raġunijiet di għalfejn ikun l-awtorità biex nirregolaw anki l-oversight. F'dawn l-aħħar xar snin għaddejna għal full profit exchange fi clearing houses. Imma waħed mill-iżviluppi li jkunu far profit huwa propju. Illi jkun hemm xi tip ta' monopolju naturali ma jkunx ma jitolbux flus għas-servizzi tagħhom. Thank you very much. I think you... Grazzi ħafna naħseb irnexxielek twieġeb il-mistoqsijiet kollha tagħna baqa'na xi ftit minuti ma nafx hekk hemm xi ħaġa li taħseb li kellna nsaqsuk u ma saqsejnik xi forsi li tgħidilna dwarha. Però naħseb għajjejnik. Jiena xtaqt nirringrazzja l-Kumitat, ringrazzja l-President, kien ta' onura li li nkun hawnhekk preżenti u aħna l-est li naħdmu magħkom ukoll fuq pariri tekniċi u mezzi oħra. Iva, grazzi ħafna bla dubju fuq fil-kelma u forsi nkunu nistgħu għal darba ħra nuru l-apprezzament tagħna. Um, right, there'll be a, a, a short interval. Sewa u għal isu ħames minuti qabel ma nkomplu, grazzi.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

Right, if everybody could take their seats again, we should proceed with the... Naħseb għan nizun komplu senjuri bla punti li missu fuq l-agenda. Before, before we get on to our next hearing, I'll go back to the... U uh, għavel ma naslu smiħli miss naddu għall-ewel punt fuq l-agenda ċaj l-adozzjoni tal-agenda xinsejtna mill-qabel. Mela Għalix jek ma namluwix formalment, konna naqra problemi ġifin nista nassumi li l-agenda adottata l-bqija tal-ġurnata tal-lum u għadja. ħadd ma jidher li qed jagħmel il sinjali għalhekk grazzi ħafna l-aġenda adottata. Inkomplu bil-punt li mis, ċe il-hearing tagħna fuq il- ġestjoni tal-kriżi transkonfinali fil-qasam bankarju għanna erba kellima u passoltu fis tagħna ħajtuna huma prezentazzjoni għal massimu ta' 10 minuti mhux iżjed minn 10 minuti mbagħad inkomplu biskambju ta' opinjonijiet. Ħan introduċi l-erba kellima u nirringrazzjom tal-li aċċettaw l-istadina illi jiġu għal dan qudiem dan il-kumitat għandna ħan prezentom fl-ordni li kif idir li ħajam il-prezentazzjoni tagħhom l-ewwel għana l-Sur Stanislaw Kuza il- President tal-Autorità Supervizorja Finanzjarja Pollakka għanna lil Carmen Lamanda, il-Vice President u kap tal-Institutional and Regulatory Strategy Advisory Dirk Schumacher illi huwa il-dekan ta' Deisenberg School of Finance u il-Rim Ayadi illi il-membru tal finews Dawn huma kellima tagħna, grazzi ħafna għal darba oħra tal għajtu l-istadina. Għandi nota hawnhekk il-tajt li li għadin jiġud matma dokumenti bħalissa ġifri intom ħajkolkom daqxejn iktar um, papers. Mela, jiena ħajkolli naħrab ħarba ħames minuti u nerġa' niġi niġri niskuża ruħi, però wieħed mill-viċi presidenti ħajjieħu il-presidenza. L-ewwel kelli malina wassur sur Stanislaw Klusa. Uh, good morning, ladies and uh, gentlemen. I would like uh, uh, to thank you very much uh, for giving me uh, Grazzi, grazzi tal-li tajtuni opportunità għal din il-presentazzjoni qasira tal-esperjenza tal-autorità ta' supervizjoni finanzjarja pollakka għanna il-ġestjoni tal-krizi, specialment ukoll rigward it-tweġiba għal-krizi finanzjarja. Jiena naf li għanna ftit limitazzjoni ta' ħin u għalhekk ħanżon fil-qosor issa u jekku ikun hemm xi domandi jew diskussjonijiet oħrajn jiena nikkommenta mbagħad fil-tieni sessjoni. Ir-rappreżentazzjoni qasira tiegħi hija fukata fuq żewġ aspetti. L-ewwel nett il-kwistjonijiet li naraw il-konsegwenzi finanzjarji ta' banek li fallu jew ikunu potenzjalment jistgħu jfallu fl-Unjoni Ewropea. Imbagħad il-kwistjoni kif inwieġbu għal valuri komuni li konstitwixxu l-fiduċa tal-istati membri fir rigward il-ġestjoni tal-kriżi. Forsi hija provokazzjoni iżda din turina eh, mill-punt vista tagħna fid-dibattitu li ma triqana nieħdu. Hija mistoqsija importanti. Min għandu jħallas għal banek li fallu? Nisfaxxaw fix-xejn. Din hija mistoqsija importanti għaliex il-kriżi mhix xi ħaġa li kellna fl-imoddi, iżda hija xi ħaġa li nistgħu u għandna nbassru fil-ġejjieni u għalhekk min ħajħallas għal kriżi li jmiss biex ngħidu hekk. U din hija mistoqsija importanti ħafna. Il-kriżi kurrenti kienet spiza li kellu ħallas salli minn ħalla it-taxxa. Mod ġenerali di darba kienet kienet eh, kienu ċittadini li kellu maħalsu għal fallimenti tal-banek. Għallek minn ħallas it-taxxa dejjem ħajkun fil-qoċċata biex ngħidu hekk biex iħallas għal fallimenti tal-banek, u għalek huwa importanti li nisħuh dan. Għattini punt ta' slide. Tini punt fuq l-slide. It-tini kandidat min jista' jħallas għal kriżi jekk naraw l-proposti ħarin tal- Kummissjoni Ewropea nistgħu naraw suġġerimenti li jistgħu jkunu mod ġenerali sussidjarji. Tista' tasal permess ta' trasfer, trasferiment tal-assi. Minn lekkim sejħa sussidjarji lejn l-entitajiet eh, ewlenin u l-awtoritajiet ewlenin. Dan ifisser li l-ispiża tal-kriżi timbidel u tersaq lejn l-azzjonisti minuri, l-kredituri u l-fondi eh, lokali ta' garanzija. Hemm kwistjoni li dawn ikollhom ħalsu għal l-iżbalji jew il-fallimenti tal-banek u dawn ikunu fuq livell domestiku ħafna drabi. Għalhekk mistoqsija hija kif din is-soluzzjoni tista' timxi skont ir-regoli ġenerali u l-idea ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Jiena nħoss li tmur kontra ċertu tradizzjonijiet u regoli tal-Unjoni Ewropea. Għalġejjeni din is-soluzzjoni mhux se xekkel, mhux se tnaqqas il-periklu morali tal-atturi finanzjarji fis-suq. Għalhekk bħalissa deħlin ġo tielet soluzzjoni biex ngħidu hekk li ħan ippreżentalkom illum u nixtieq nifoka aktar illum fuq din it-tielet soluzzjoni. Hemm tliet elementi li huma importanti f'din is-soluzzjoni. L-ewwel waħda hija li narfu l-kwistjoni kif nagħmlu regolamentazzjoni tal- SIFIs kif ikun hemm ġestjoni xirqa tal-likwidità u kif inkopru din il-kwistjoni u hemm ukoll id-dibattitu ta' li bliema mod ħan sawru ħan faslu l-skemi ta' garanzija għad depositi li jistaw jagħmlu mhux biss tajjeb għall kriżi iżda minħabba kif huwa msawwar il-mudell jistgħu jgħinu biex jevitaw il-kriżi. Dan għaliex jelimina wkoll ċertu perikli morali. Naddu għattini slajd issa. Aħna nħossu li regolamentazzjoni ċara tal-istituzzjonijiet tad-definanzjarjament aħna nħossu li kienem fil-kwistjoni tal-2008 dawn li salvaw il-banek li fallaw, il-situazzjoni mi ċara. U naħsbu li hemm ċertu aġir li jistgħu jkunu tajjeb biex jivitaw ir-riskju. Madana kollu il riskju potenzjali waqoli u l-ispejjeż jistgħu jkunu enormi. Mbagħad il-kwistjoni tar-rwol tal-Istat li għandu jkollu aktar setat biex jistabilixxi regoli skont id-daqs u l-ambitu tal-istituzzjonijiet finanzjarju l attivitajiet tagħhom. L-Istat ukoll m'għandux jippermetti s-sitwazzjoni li l-profitti jkunu privati iżda t-telf ikunu pubbliċi. Mbagħad dan ifisser li l-Istat għandu jkollu biżejjed setat sabiex jaġixxi minn qabel u mhux jiraġixxi wara. U l-mistoqsija l hija liema kriterji għandhom jiġu stabiliti skont id-daqs ta' l-istituzzjoni finanzjarja biex ikun hemm skemi ta' garanzija ta' garanzija datati. Naddu għas-slajd li jmiss, aħna nħossu li kwistjoni importanti ħafna hija l-kwistjoni tal-likwidità. tal likwidità Meta ċet insab fid-dibattiti dan l-aħħar iżda nħossu li rridu ngħidu li aħna fil-Polonja introduċejna strument ta' supervizjoni għal regoli tal-likwidità. Ma tinsabx tal-lebda direttiva ta' kapital u l-ebda regolament Ewropew jew tal-Unjoni Ewropea, iżda nħossu li din il-ġestjoni tal-likwidità fil- Polonia għandhom jistabilixu għandhom jaqdu ċertu kriteri u dan juri li huwa aktar faċli aktar il qoddim li jkun hemm ġestjoni għal kriżi iżda wkoll li nevitaw ċertu sitwazzjonijiet li seħħu ta' malajr f'din is-sitwazzjoni possibbli ta' kriżi. Dan ifakkarna fuq il-possibilità li nkopru il-responsabilità. Jekk tħarsu lejn il-balance sheet din hija parti żgħira tal-balance sheet il-kbira biex ngħidu hekk. U għalhekk hemm ċertu responsabiltajiet oħrajn meta mqabla mad daqs tal-kapital u għalhekk il-likwidità hija importanti daqs il-kopertura tal-kapital. Fil-Polonja aħna introduċejna strumenti speċifiċi ħafna li per eżempju jippermettulna li l-istituzzjonijiet ikunu aktar stabbli anki jekk ikun hemm pressjoni ta' kriżi jew sitwazzjonijiet riskjużi u xort għandhom jibqgħu jgħixu għal aktar żmien għal minn tal-inqas 30 ġurnata wara li seħħ kriżi jew potenzjal ta' pressjoni ta' kriżi. Naddu għal ċart li jmiss għall aħħar waħda, din hija kwistjoni importanti ħafna u il dibattitu bħalissa fiħdan l-Unjoni Ewropea dwar l-iskemi ta' garanziji. Aħna nistgħu ngħidu li din iċ hija tqabila tajjeb ħafna, tajba ħafna, u għalhekk x'inhija l-iskala tad depożiti fl-Ewropa mill-banek il-kbar u kemm dawn il-banek kienu kollhom problemi f'dawn l-aħħar sentejn biex ngħidu hekk. Mem lebda eh, daqs ta' dejn ta' dawn l-skemi ta' garanziji li jistaw jgħinuna biex insolvu din is-sitwazzjonijiet importanti jekk l-kriżi tkun waħda globali u għalhekk irridu naraw kif nevitaw l-effetti tal-kriżi. U għalhekk irridu naraw kif ħan ġestu s-sitwazzjoni biex bekk nkunu nistgħu innaqsu l-perikli morali tal-istituzzjonijiet finanzjarji li jkun hemm fis-suq. nħoss li huwa neċessarju li nintroduċu il dibattitu għal DGS. Irridu naraw il-kwistjoni ta' x'inhuma l-konsegwenzi ta' dawk l-lar situazzjonijiet, situazzjoni ta' kriżi U din għandha tinqasam fost l-istituzzjonijiet finanzjarji, speċjalment jekk huma sidin ta' istituzzjonijiet finanzjarji li jsabu fil-problemi, għaliex b'dan il-mod imbagħad nkunu nistgħu nilimitaw b'mod potenzjali l-aġir ta' perikli morali tal-istituzzjonijiet finanzjarji fis-suq. Jiena nħoss li jekk nifukaw fuq DGS waħdini għall-Unjoni Ewropea kollha għas-suq kollu tagħna jiena naħseb li jekk tkun infasla ħażin tista saħansitra iżżid il-riskju potenzjali ta' perikli morali. Dan għaliex l-istituzzjonijiet finanzjarji mbagħad ikollhom ċertu forma ta' kopertura iżda mbagħad mhux se jerfa' fuq spallithom ir-responsabiltajiet tal-azzjonijiet tagħhom. Naħseb li din kienet introduzzjoni eh, tiegħi għall preżentazzjoni tiegħi naħseb li biżejjed nista' nieqafgħu. Grazzi. Grazzi ħafna lilek issa ngħaddu għas-Sinjura Karmil, għas-Sinjur Karmil Amanda. Sentite, vedi.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 sistema operativa kif suppost fil-banek, naqdu stakeholders flimkien u bekk inħarsu lejn is-sitwazzjoni. Is-sitwazzjoni tista' tkun fejn stakeholders biss ikollhom 100% ta' drittijiet immedjatament ta' stakeholders oħrajn illi iffirmaw kontratti iktar riski u jista' jimmaġina dawn l-stakeholders għandhom l-kontent operattiva u għandhom dritt għal perċentwal biss u għal periodu limitat ta' żmien biss. 70% 80% għal periodu ta' zmin. Sakemm ma nifmux xanna nsalvaw preċiżament. formi kontratwali ta' delega obbligatorja ta' kontratti per eżempju ta' stakeholders mal-banek jis jistaw jizguraw li f'kas ta' kriżi kun hemm rappreżentanti ta' dawn l-stakeholders li poġġu bil-qeda flimkien mal-gvernijiet u l-awtoritajiet sabiex jilqu ftejmiet ukoll sabiex jaraw x'għandu jsir. Din l-unika soluzzjoni sabiex innaqsu il kredituri u s-suq iħallsu il-prezzijiet f'kas ta' falliment. Nieqaf hawnhekk. Sono pronta għal dibattitu ovvjament. Jien ovvjament lesni nirrispondi mistoqsijiet fid-dibattitu issa. Muchísimas gracias, señor Lamanda. Tiene la palabra. Grazie ħafna, signor Lamanda. Nadussa, assur Schenmaker. Thank you, Chairman, um, for inviting me uh, for today. And I can congratulate uh, the Econ Committee. Grazzi, grazzi l kumitat Econ, huwa suġġett importanti ħafna, għandi erba punti li nixtieq diskuti wieħed wara li ieħor nixtieq nisħaq li dan ix-xogħol fuq il-ġestjoni transkonfinali tal-kriżi hija importanti ħafna u ħassir flimkien max-xogħol ta' supervizjoni finanzjarja u f'dan il-qafas mbagħad nkun nistgħu noħolqu tassew qafas importanti. Għandna il-banek transkonfinali kbar, il-perikli morali, il- kwistjoni kwistjonijiet ewlenin il-finanzjamenti u kif għandu jkun fl axar mill axar qafas globali aħari. Fi rigward l-ewwel punt, il-sistema bankarja transkonfenali, il-kriżi wrid li hemm trilemma finanzjarja għandek il-stabilità finanzjara globali, il-banek transkonfinali u l-autoritajiet nazjonali. Dawn it-tlieta ma, jmorrux flimkien. Hija trilemma bħal eh, politika monetarja. Mbagħad hemm lażlit bejn A u B fejn żewġ mit-tlet miri jistgħu jiġu konġunti. Dak li nixtieq nisħaq tassew huwa li status quo fis-suq intern ġifiri integrazzjoni bil-autoritajiet nazjonali miex ħaġa stabli għalġejjeni. U għalek jew ħammorru għal-aktar livell Ewropew jew anqas. U dan ħana ċaraħ fi slajd li mis. Lazla għalek tassow hija li nassumi li kulħadd trid stabilta globali fl-aspett finanzjarju għalhekk li jew ma jkunx hemm banek transkonfinali smajt li kunem s-sussidjari u jekk vera titil-verita kull sussidjarju għandu l-IT tiegħu u l-departimenti tiegħu għalek mhux bank transkonfinali iżda ħafna sussidjari separati u dak wassal għatmim ta' suq uniku jew inkella l-alternattiva hija u dik qed diskutu naħseb dwar llum hija li nimxu minn soluzzjonijiet nazzjonali għal soluzzjonijiet Ewropej għal punti differenti tal-qafas. Supervizjoni, l-arosjer nida l-ewwel pass, l-assikurazzjoni tad-depositu u l-qsim tal-pis. Fuq dawn is suġġetta nitkellem aktar fid-dettall biex nibda nixtieq ngħid li aħna l-koll tassew ħasba li ċ-ċittadini kellhom isalvaw il-banek fil-din il-kriżi u dan kien fuq skala kbira għalhekk naqsam il-tħassib tal-kollegi qabli li rridu nagħmlu xi ħaġa dwar dan il-punt. Għalhekk kif nistgħu insaħħu mill-ġdid id-disciplina fuq is-suq. Naħseb li hemm żewġ punti. L-ewwel punt huwa li naqsu l-probabilità ta' falliment u għalhekk niżguraw li bank ifalli brata anqas maġla u għalhekk inżidu rekwiżiti għolja ta' kapital u l-proporzjon ta' leverage Naħseb li dawn huma importanti ħafna għaliex jekk is-sitwazzjoni finanzjarja jkollha wkoll leverage tidħol f'sitwazzjoni ta' kriżi. U għalhekk naħseb li dan il-punt huwa importanti ħafna. L-ewwel loss, l-ewwel telfa għandha tkun propju fuq is-settur bankarju. Mbagħad it-tieni punt li jekk iseħ falliment kif nistgħu ntaffu l-impatt. Fil-kunċett ta' living wills, Dan din hija l-quċċata, hija l-ħaġa ewlenija, ġi diskussa wkoll fil-Bord ta' Stabilizzazzjoni fil-G20 u nixtieq nitkellem dwar il-parti ta' riżoluzzjoni, ġifiri l-partijiet kif jistgħu jitrattaw id-diffikultajiet tal-banek. Bażikament dak li tiseħ huwa li nżidu l-firxa ta' zliet. għaliex jew ħassalva bank, jew wassala l likwidazzjoni Kien hemm min qed jaqra r-rapport tal-imer u nafu l-likwidazzjoni tal-massa u x'ħsarat tista' twassal. Il-punt li jmiss issa il-fondi jiena nixtieq nagħmel punt ta' twissija hekk jekk nagħtu ħarsa madwarna kull akademiku kull ekonomista għandu soluzzjonijiet tiegħu għalhekk hemm ħafna soluzzjonijiet u jekk tixborhom il-kol flimkien u żidhom flimkien ħajkun hemm spiża kbira fuq is-sistema bankarja u l-sitwazzjoni ħatkun li l-sistema tkun aktar għalja u mhux ser konna kreditu. U għalhekk irridu nażlu x'inhu meħtieġ u mhux nżidu l-proposti kollha flimkien. X'naħseb li huwa l-aktar urġenti, jiena nisħaq li l-iktar importanti huwa li jkun hemm assikurazzjoni fuq id-depożitu, jekk naraw l-Istati Uniti, kull stat kellu l-fond ta' assikurazzjoni depożitu għad-depożitu u din hija sitwazzjoni simili għal dak li ġara fl-Iżlanda fejn l-istati ma jkunux kbar bizzejed biex ikollhom fond ta' assikurazzjoni għad-depożitu u għalek naħseb li dak li huwa tassew urġenti għal banek transkonfinali peress li kopru eh, xogħlijiet transkonfenali u joperaw f'stati membri differenti huwa li jkollna eh, assikurazzjoni tad-depożitu fuq dak il-livell koll. Jena naqbel ma' żewġ kelli ta' qabli li l-bank għandu jħallas għal din l-ispiża. Għanna jkollna ex ante u anki primja li jkunu bbażati skont ir-riskju. Ġifieri ktar ma jkun hemm riskju ktar ħatħallas premium għali jiena nħoss li din hija l-iktar ħaġa importanti jekk irridu nimxu l qudiem fis-suq uniku. Għaliex inkella ħadd ma ħajpoġġi l-flejjes tiegħu fil-ferat barra minn pajjiżu wara dak li seħħ fl-Iżlanda. Il-punti numru 2 u 3 fuq l-slide huma żewġ għażliet tal-istess problema. Tista' jew ikollok font minn qabel, jew inkella tajt li jekk iseħħ problemi għandi arranġamenti apposta biex naraw kif ħanaqsmu l piece Biex nibda mill-aħħar għażla, il-punt numru 3 fuq slide, dak li ħadna talima dwaru hija li il-banek different il-kbar huma problema. Jekk nħarsu lejn l-Istati Uniti għandek is-CFTC u dawn ma jistawx jitrattaw bil-banek il-kbar. Jistgħu ħarsu il banek iż-żar jew l-banek medji jekk ifallu u jistgħu jagħmlu b'mod effiċjenti iżda l-banek il-kbar ma jistgħux jiġu trattati bil-post assurance. U l-istess japplika għal fond ta' riżoluzzjoni. Jekk nibdew fond bħal dan nistgħu nitrattaw il-banek iż-żgħar iżda nkunu mħasbin ħafna dwar is-sifis li ħassibna ħafna huma infatti l-banek il-kbar li huma transkonfinali għaliex il-font mhux se jkun kbir biżejjed li jkoprihom. Is-sitwazzjoni tkun eh, ċiklika u għalhekk ikun hemm premja kbar u tkun proċiklika. U għalhekk nistgħu nibdew l-ewwel bl-assikurazzjoni tad-depożitu fl-opinjoni tiegħi namlu arranġamenti kredibbli għal sim tal-pis u din hija punt kontroversjali bħalma nafu il-koll anke fuq il-livell ta' gvern, għanna nafu s-situazzjoni tal-Greċja, jena nħoss li l-sim tal-pis mux dejjem għandek il-flejes l-esti biex jenuk, hija li l-importanti hija li jekk ikun hemm il-bżonn tkun taf kif ħat allokal flus u kif ħat użom. Jena niproponi li nibdow pass żgħir. Din is-sistema ġdida tista' torganizza l-istituzzjoni bankari biex ikun hemm qsim ta' pis. Iktar milli kollok skema kbira tibda minn isfel għal fuq biex bekk tkun tista' tibda bil-banek transkonfenali kbar u l-pajjiżi li kopru per eżempju erba pajjiżi l-erba pajjiżi skandinavi li mbagħad jitrattaw nodija. Fl-aħħar, l fonta ta' u l-qafas tal-kriżi, l-ewwel kif tista' taħdem, rridu nagħmlu semplifikazzjoni tal-istrutturi bankari, speċjalment tal-gruppi transkonfenali l-aktar tal-Istati Uniti kun fihom aktar minn elf entità legali u ħadd ma jifhimhom, inkluż l-uffiċjal olu laqqas is-supervisur ma jkun jaf u għanna bżon setat bikrin ta' interventi biex ikun hemm l-awtoritajiet ta' supervizjoni. L-azzjonisti u l-kredituri għandhom ħalsu l-ewwel għal telf tal-flus, u naraw il-bank skont il-parti sistemika u l-parti non sistemika, il-parti sistemika biss tista' tiġi salvata, l-oħra tiġi likwidata. Għal-parti sistemika fil-fatt imbagħad tista' tapplika l-iskema tal-qsim ta' pis speċifika. Għal parti mbagħad li tfalli jiena n-argumenta tassew li għanna daw il-direttivi vinkolanti għanna bżon rizoluzzjoni speċifika li titratta dawn il-banek li eh, kunu ħajfallu, jew kunu fallu. Jik ikun aktar standardizzazzjoni, il-banek transkonfinali b'mod koerenti jistaw Eh, eh, jiġu trattati fi żmien ta' kriżi. Ngħaddi għall-slide li jmiss biex dan jaħdem ma nistawx nimxu skont il-Memorandum of Understanding. Din miex vinkolanti legalment u għalhekk meta tfaqqa kriżi ħadd ma ħaqot jaqra dawn l-MOUs. Għandna bżonn leġiżlazzjoni xierqa u importanti li l-Parlament Ewropew ikun involut u l-aħħar mistoqsija min għandu jagħmel dan ix-xogħol fi żmien ta' kriżi. Jiena s-soltu nkun favur li kolli aġenziji xirqa, iżda hawn nixtieq wissi li ma noqogħdux nivvintaw ħafna aġenziji fl-istess waqt. Jiena naqbel li rridu nagħmlu xi ħaġa fuq il-livell Ewropew u għalhekk naqbel mar-rapporter fuq dan il-punt. Iżda jiena nixtieq ngħid li għandna nibdew dawn l-autoritajiet supervizori hemm artiklu b'saħħtu fih li rridu ndaħluh fejn kun hemm żmien diffiċli dawn l-awtoritajiet għandhom jieħdu il-jett biex bekk ikunu jistgħu jagħmlu xi ħaġa u għalhekk naħseb li din tkun xi ħaġa utli u għandna saħħuha. Imbagħad l-awtoritajiet eh, supervizjoni Ewropej jistgħu jieħdu l-azzjoni meħtieġa għar riżoluzzjoni. Grazzi. Muchísimas gracias, señor Encontrado muy... Grazzi, grazzi ħafna. Naħseb li sur Schumacher l-ħar punti huma pertinenti ħafna. Nussa naddi l-Rejm Ajadi. Grazzi tal-li stendentuni għawek biex naqsam il-punti di vista tal-utent taħħari, il-perspettiva tagħhom. Jiena naqbel ma' proposti tal-kellima ta' qabli, bat niprofa naddim mill-perspettiva tal utin taħħari fejn jena membru tala tips. Aħna rajna li din ir-regumentazzjoni fallit biex ikun hemm stabilizzazzjoni fis sistema finanzjarja u li tħares l-utenti ta' sistema finanzjarja. L-investituri u l-kredituri tilfu l-fiduċa fis settur finanzjarji xuħu tilfu depositi, tfaddil u oħrajn tilfu l-investimenti tal-ħajja tagħhom. Għalhekk din il-fiduċja tintilef u d-dum ma terġa' tinkiseb għal żmien twil. Rridu nisqu li status quo mhux biss ikun qed iżda il-gvernijiet ikollhom bżonn jużaw il-flejjes tal-ċittadini biex jagħmlu tajjeb għal dawn il-banek u l-inkompetenzi tar regolaturi. L-osservaturi informati jaqblu li dan mhux ma nistgħux nevetawx għal situazzjoni ta' kriżi u għal istituzzjoni transkonfinali. Illum irridu nitkellmu dwar ġestjoni ta' kriżi transkonfinali. Għaliex id-disciplina fuq is-suq mhux qed taħdem aktar. Iżda tista' tkun għażla ħjar li jkollna qafas ta' ġestjoni tal-kriżi tal-Unjoni Ewropea iktar mill-inħallu li flejjes tal-ċittadini jintużaw biex jisalvaw il-banek, jkomplu jżidu l-perikli morali, jkomplu jħalqu distorsjonijiet u jagħmlu wkoll eh, xkil l-assi bankari fuq il-livell ta' l-entitajiet differenti aktar mill fuq livell transkonfinali. L-aħħar għażla mhijiex adattata biex niżguraw li jkun hemm stabilità finanzjarja fl-Unjoni Ewropea u laqqas tħares il-konsumaturi jew mija tajba għassu enten. intern. Jekk irridu qafas ġdid għal ġestjoni ta' kriżi transkonfinali u li tkun utli għal kriżi li jmiss, irridu nqisu l-punti li qed nagħmel. Minħabba natura globali tas sistema bankarja nazzjonali, is-superviżuri regolaturi m'għandhomx a dispożit tagħhom mekkaniżmu ta' intervent bikri biex jivitaw kriżi bankarja u din mhix aktar sostenibbli għalhekk. Aħna nappoġġaw it-twaqqif ta' mekkanizmu ta' mekkanizmu ta' intervent bikri f'każijiet ta' kriżi. Jekk il-miżuri rridu jkunu effettivi, regolaturi u superviżuri rridu jkollhom il-setat u l-kapaċitajiet u r-riżorsi biex ikunu jistgħu jaġixxu mod bikri u fl-istadju xieraq ta' kriżi bankarja Dawn l-interventi rridu nkunu ċari dwarhom li jkunu bbażati fuq set komuni ta' strumenti kwalitattivi u kwantitattivi. Ir-regolaturi u supervizuri rridu jkunu kapaċi jagħmlu erba' affarijiet li jidentifikaw u jevitaw il-kriżi dan jeħtieġ li jkun hemm monitoraġġ transkonfinali tal- pożizzjonijiet finanzjarji tal-banek individwali u settorjali u l-applikazzjoni tal-lodot regolatorji xirqa, inkluż il rekwiżiti ta' kapital b'saħħithom, l-irpar ta' likwidità, ir-regolamenti kontraċikliċi u l-evalwazzjoni tal-kwalità u l-ġestjoni, kif ukoll it-trasparenza u d-disciplina tas-suq. Is-supervizuri ma jistgħux ikunu eżolati u għalhekk irid ikun hemm koordinazzjoni tal-azzjonijiet mal-regolaturi tal-makroprudenzjali u mal-bankari Eh, ċentrali biex jiżguraw li jkun hemm eh, il-kuntest makroekonomiku li jkun imħares. Għalhekk ma jistgħux jiġi waħedhom fuq il-livell mikro. U importanti li jkun hemm supervizjoni. Madana kollu ma jistax najdu li ma jistax ikun hemm żbalji. Għalhekk ir-rwol tal-awtoritajiet ta' supervizjoni Ewropej huma importanti li jiżguraw biex jiżguraw li jkun hemm Eh, supervizjoni għall-istituzzjonijiet transkonfinali. It-tieni punt li nintervjenu fuq stadju bikri. Irridu sinjali bikrin fir rigward kriżi potenzjali finanzjarja u għal-kas tal-Unjoni Ewropea u mal-Bank Ċentrali Ewropew u l-ISRC dawk li fas fil politika u regolaturi li ikollhom is-satat biex ikunu jistgħu jintervjenu f'każ ta' eh, li faqqat kriżi biex ikunu jistgħu jnaqsu r-riskji ta' serji ta' insolvenzi. U għalhekk irridu naraw kif ħan insibu dan il-mekkaniżmu. Dan jista' jiġi eh, definit il-President interrompu tajt l-kellima biex titkellem bil-mod rridu nsibu l-interazzjoni bejn l-indikaturi mikro u makro, inkluż il-livell tal-kapital, l-para likwidità u l-akkumulu ta' riskju fuq il-livell internazzjonali, reġjonali u nazzjonali u biex nkunu nistgħu niksbu din il-kooperazzjoni, din il-koordinazzjoni internazzjonali u reġjonali, rridu ngħidu li dawn huma l-qofol huma l-aktar importanti rridu li jkun hemm possibilità li jkunu l-istituzzjonijiet jistgħu jżidu l-kapital, jbidlu l-kompożizzjoni tal-portfolli tal-portafolli u jbidlu l-ġestjoni u l-membri tal-bord. Fi żminijiet normali, s superviżuri jistgħu għalhekk ikunu jistgħu jużaw is-suq biex jagħmlu disċiplina tal-banek li ma jkunux qed joperaw mod xira. It-tielet punt il-ġestjoni tal-kriżi. Dan il-mekanizmu jinkludi sospensjoni tal-konvertibilità tad-depositi f'kontanti min jisellef irrit ikollu l-assikurazzjoni med depositi ta' skemi għall-assikurazzjoni u anki il-depozituri kemm assikurati kif ukoll mhux assikurati. Irridu nħarsu l-konsumaturi permezz ta' interventi regolatori diretti u permezz ta' skemi ta' garanzija li huma ewlenin huwa l-istrument ewlieni li ħares id-depożituri. L-ammont tiegħu irid ikun kredibbli, la u laqqas ġenerus iżejjed, irid ikun armonizzat madwar l-Unjoni Ewropea biex jevita distorsjonijiet ta' kompetizzjoni, irid ikun hemm fondi minn qabel biex ikun hemm premiums ibbażati fuq ir-riski u irid ikun hemm għalhekk iż żamma tad depożituri u l-ħlasijiet rilevanti u l-informazzjoni kollha x'jirqa. Kif semmejt qabel il-DGS huma importanti jekk il-skema ta' garanzija li tkollha rwol importanti fil-ġestjoni tal-kriżi. Il-ġabra tal-DGS tal-lum ma row li mhumiex adattati aktar. U għalhekk għandna bżonn li jkun hemm fondi adattati u l-preferenza għandha tingħata lill mekkaniżmi li jagħtu fondi minn qabel u li jkunu fuq livell privat Iżda dan mhux biżejjed u għalhekk nistgħu naraw x'nistgħu nagħmlu aktar. Ir-raba punt l-użu ta' miżuri għal riżoluzzjoni tal-kriżi. Miżuri speċjali bħal pereżempju living wills huma meħtieġa biex jiżguraw li jkun hemm riżoluzzjoni sikura tal-kriżi. Iżda il-living wills irridu jkunu analizzati bir-reqqa skont l-ispejjeż u l-benefiċċji tagħhom. Irridu naħsbu dwar il-miri tar-riżoluzzjoni tal-banek u dan ir-reġim li jrid jissodisfa l-miri bħal pereżempju stabilità finanzjarja, l-integrità, il-komplija tal-ħlasijiet, il-ħarsin tal-konsumatur, kif ukoll l-użu tal-flejes pubbliċi li m'għandhomx ikomplu eh, ħalsu għalihom min ħallas it-taxxa. Jekk il-qafas tal-Unjoni Ewropea għal ġestjoni transkonfinata tal-kriżi tkun effettiva, irridu naraw li unajdu li r-rwol ta' supervizjoni Ewropea għandha tkun ewlenija, li tkun hemm koordinazzjoni b'saħħitha bej jkun hemm setat ta' infurzar xirqa meta mqabla mal-awtoritajiet nazzjonali. Bħala membru Finlandi tal-Finjus jiena nixtieq ngħid li hija importanti ħafna li jkun hemm gvernanza u accountability fuq l-awtoritajiet rilevanti għas supervizjoni fuq il-livell nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea. Huwa importanti wkoll li jkun hemm utenti ta' rappreżentazzjoni xirqa għal dawn l-awtoritajiet. Grazzi. Uh, Grazzi ħafna. Naddu issa għal rapporter għal Isa sabiex t-intervjeni t tistaqsi mistoqsi. Grazie ħafna għaxol kollu li sar u grazie l-kontribuzzjoni ta'kom. U dan zminek għasir nasib u importanti illi niksbu l-beneficju kollu mill-arfin ta'kom fuq diversi punti. Fuq l-ewel kellim il-kwestjoni ta' relazzjoni bejn l-interessi nazzjonali u l-interessi Ewropej. Din hija xi ħaġa illi mhix faċli illi eh, tikseb meta se nistabilizzaw ir-rulbu komuni ġala darba jkollna l-ftemiet kollha fuq bank fallut kif kas bħal dan nissalvagwardjaw l-interessi nazzjonali differenti involuti għal dak nindu xaqsam cross-border big banks issa xinu ir-rwol ta' dan ir-regulatur il kolleċ ta' supervizuri u ma tajbin bizzejiet ta' spuntom jħan irriskjaw li konna l-autoritajiet bankarji Ewropej illi jispiċċaw fidejn eh, l-atturi prinċipali fl-Ewropa. Kif se nissalvagwardjaw dan l-aspett ukoll? ħaneħdu approċċ istituzzjoni b'istituzzjoni u forsi nfasslu sim tal-pis ta' qabel il-kriżi. Tini kwistjoni xtaqt niċċara li mill-perspettiva tiegħi l-ant dawn il-mekkanizmi kollha ma jistax jitħallat ma l-interessi sabiex nsalvaw il-banek. Jekk l-interess huwa li nilimitaw il-danni u li nikkontrollaw l-impatt sistematiku ta' dan il-banek, u anka li nispiċċaw minna l-sitta għal u jagħmel tajjeb għal-banek. Rridu nżommu dan f'moħħna t-tini puntijaj għal daqstantu Nifhem tajab ħafna li hemm ċertu konverġenza dwar ir-reviżjoni, ħaġa li għaddejja diġà il-Deposit Guarantee Schemes, il-reviżjoni ta' dawn. Għanna nistgħu nistennew li dawn il-fondi jintużaw f'kasta ta' falliment jew qabel falliment jew intervent qabel falliment mill-awtoritajiet rilevanti nistaw nimmaġinaw li ma nix rizorsi oħra li f'dawn l-iskemi ta' garanzija ta' depozitarji li jaqaw taħt ieħor l-għanda dawn l-iskemi mill-frappinenti għaj li jizguraw u jiproteġu d-depozitarju mandomx jintużaw għal operazzjoniet preliminari li huma meħtieġa u suġġeriti mill-kelima kollha li tkellmu. Telet kwistjoni Fuq li ma bażi nistgħu nagħmlu operazzjonali dawn l-istrumenti ta' qabel il-kriżi jekk għandna tant kemmi legali nazzjonali differenti li jappoġġaw l-intervent. Għanna nistennew situazzjoni ta' falliment fejn ħallu kollox fidej l-autorita, intu għam poter Ewropew sabiex jintervjenu. ċaġa rridu nidressaw kif għalis professor Schormaker. Pero, għabel moment ta' krizi nistaw niddependu fuq il-ħidma ta' strumenti differenti minnajr ma' nindirizzaw il-problema tal-drittijiet tal-partit interessati tal-shareholders kif nistaw namlu din l-azzjoni ta' qabel il-krizi operazzjonali Raba kwestjoni fuq it-triggers. Min ħaj definixxi dawn it-triggers? U aħna nistgħu niddefinixxu set ta' triggers li jkunu oġġettivi, trasparenti u fl-istess ħin jirriflettu wkoll. kol tip ta' informazzjoni kwalitattiva illi tkun fil-poter ta' regolaturi. And uh, probably my last uh, uh, question is about L-aħħar kwestjoni Sistema fuq livell saffi differenti fejn indirizzaw bċertu metodoloġija ir-riskju sistematiku għal dak nxaqsam l-istituzzjonijiet saffiħor għal settur non sistematiku, iħor għal istituzzjonijiet nazzjonali, mbagħad ikollna wkoll riski sistematiċi. U dan imur lura għal x'inhi istituzzjoni sistematika u wkoll leba tkun responsabli għal l-istituzzjoni sistematiċi u anka l-kolleġi il-jaqaw taħt eba għal l-istituzzjonijiet trans li mhumiex transkonfinali. Dini ħaġa operazzjonali li xħafna persuni qed jgħidu li għandna jkollna sistema omogenja għal kulħadd għax jekk le ħanoħolqu inċertezza fis-suq. Jista' jkollna dawn l-odot bħala mekkaniżmu ta' tranzizzjoni li mbagħad jevolvi f'xi ħaġa aktar omogenja? entitajiet differenti. Forsi jkollna xi tip ta' fond ta' riżoluzzjoni għandu jkun fidejn eba jew fuq livell ola fil-qafas komuni fejn l awtorità għal sigurtajiet tal-assikurazzjoni għall awtorità għal banek jingħaqdu flimkien fedan erba forsi jiddelegaw, ma menu kem stiptazzjoni, hemm ftejim komuni ta' din l-interkonnessjoni ta' entitajiet differenti. Ħafna mistoqsijiet u kommenti, pero hija kwistjoni importanti ħafna. Ma rridx indirizza lilkom wieħed wieħed, però ehm, mistoqsijiet u kommenti fuq dak li għattu b'mod ġenerali. Tajb, bsida kbira, tajt il-President. E, forsi morru lura l-panel għax kena ħafna mistoqsijiet. Pero tiħdux il-ħin kollu li xanna xedow gżu kelima oħrajn brown diħor ta' mistoqsijiet. Pero dan possibilment nġburan kolla flimkien. Forsi għaw xaħat minnkom li jishtiq intervjeni l-ewel, jew forsi nieħdu l-panel fl-istess ordni. Nibdew bis-surklusa. Mistoqsija importanti ħafna l-ewwel rabta bejn interess Ewropew u l-interess interess nazzjonali dan huwa l-istess interess. L-interess huwa wet komuni, stabilità finanzjarja tal-Ewropa li ġdan huwa għalġi ta' kulħadd. Aħna nemnu Jekk niksbudda, aħna niksbudda għannik ikun hemm stabilità fuq il-livell lokali. Jekk l lura għall-oriġini tal-kriżijiet kollha fl-Ewropa, indipendentament fuq kif spiċċat il-kriżi kienet reġjonali, lokali, globali, dejjem l-oriġini kienu oriġini lokali. Dan wassanna għal punt liħor mistoqsija l-oħra Bdejna proċess importanti ħafna sabiex noħolqu aġenziji ta' supervizjoni Ewropej, proċess li napoġġa u huwa meħtieġ ukoll illi il-supervizuri lokali jibqaw jiffunzjonaw fuq ir-reglamentazzjoni u supervizjoni sabiex il-supervizuri eh, lokali jibqaw b'saħħithom. Għaliex problemi lokali jekk ma jiġux solvuti fuq livell lokali mbagħad jispiċċaw jinfirċu jsiru reġjonali, transkonfinali u fl-aħħar net internazzjonali Ewropew globali għal daqstant huwa meħtieġ li mill net nittrattaw il-problemi mill-livell lokali. Komment malaj malajru kol fuq l-istituzzjoni sistematiċi Jekk is sistemi ċafna joftit, xi kultant qed nitkellmu mhux biss fuq is-sistemi sistematiċi biss, xi kultant situazzjoni sistematiċi illi ma jkunux istituzzjonijiet sistematiċi pal kwistjoni ta' Northern Rock. Ma kienieċ eh, istituzzjoni sistematiċi ma nħolqot sitwazzjoni fejn kellna situazzjoni sistematika. U dawn jisenħol u minn istituzzjoni mhumiex sistematiċi. Dan id-dibattitu huwa kemm xejn aktar wisa minn hekk. Jena għet li nirrispondi malaj malajr. Għandi tweġbiet il-panel soħrajn. mattu li tridu t-likwidaw. Istituzzjonijiet li huma anqas importanti sistematikament. Kif se nħarsu lejn l-istruttura tal-swieq finanzjarji Ewropej jekk Dawn il-partijiet sistematiċi tan-negozju dawk l sussent mhux sistematiċi ġu likwidati. Dawn se zidu jew naqsu riskju sistematiku. Grazzi. Prova risponde se posso io. Niprova nirrispondi. Mod telegrafiku għal mistoqsijiet li saru. Dwar leba, leba għandha tikber. Tin għandha tkun l-awtorità illi eh, tmexxi r regolamentazzjoni tal-settur transkonfinali. Il-kolleġi ma postijiet fejn l-autoritijiet jiltaqgħu sabiex jiddiskutu għandhom isiru postijiet fejn niltaqgħu sabiex niddeċidu u leb għandu jkun protagonist fil-livell ta' kolleġi. Mistaqsija l-oħra, l-fondi għandhom jiservu biss sabiex iħallsu id-depozitari f'kastan solvenza jew le, naħseb għandhom jagħmlu iktar. Il-font li qed niproponi huwa fond. ikkun aħna qed nitkellmu dwar gruppi transkonfinali suġġetti li għandhom 40 50-60 biljun patrimonju u eh, ma jistawx nippreżentaw bħala insolventi. Dawk li tilfu għandek eh, dawk li tilfu xar biljuni u mistax imma l-suq ma jifinanzjomx. Fil-kriżi rajna li ma konniex kapaċi niffinanzjaw fi żmien medju għaliex dawn fil-krizi li għaddiet kellhom assi għolin, assi ta' valur għoli, pero ma kienx hemm struttura la pubblika u privata li tista' tieħu dal-assi. U jevitaw li dawn jispiċċaw fissu u jinitsu banek oħrajn. Din hija dan huwa l-punt prinċipali fl-opinjoni tiegħi. Insaħħu l-awtoritajiet Ewropej permezz strument Ewropew illi jiġġieled il-kriżi u dawn il-kriżi dejjem jibdew b'problemi ta' likwidità, kriżi ta' likwidità. Mistoqsija l-oħra? Meta jibda l-intervent tal-autorità, meta jibdew it-triggers, hija kwistjoni li eh, hija fidej l-autorità. L-autorità trid tkun b'saħħitha biżejjed sabiex tifhem il-suq qed jitla fil-fiduċa fuq mm, dal-bank li ieħor jekk ma nintervjux minn l-ewwel il-kriżi tista' tkompli tinfilex. Nistgħu nimmaġinaw triggers kollu, l-verità hi li fil-fatt qed nippruvaw niskopru għamma ta' xaħat kun nitbi provaj għarra, għalek hemm bżonn poteri diskrezjonali qawwin ta' intervent l-leba fuq kulħadd rridu nibdew mill-grupp il-kbar u naħseb l-Ewropa għandha tadotta strument b'saħħtu l-kriżi reċenti rajna grupp il-kbar Ewropej iħallsu il-prezz ta' nuqqas ta' fiduċa. Ma kienx hemm awtorità fuq livell Ewropea li tiżgura u eh, ikollha informazzjoni meħtieġa rridu noħol autoritajiet b'saħħithom fil-livell Ewropew sabiex ikonna l-informazzjoni li jkun hemm bżonn. Mbagħad nistgħu nkomplu ovvjament sabiex ikun hemm omogenizzazzjoni ta' sistemi l-oħrajn. Ħana laqax nara President ta' milli sinjal u ngħaddi għalek il-mikrofonu l-ħattiju. Thank you. Um, Grazzi. Rigward l-ewwel mistoqsija interessi nazzjonali versus Ewropej. Nasib nsaqdu kunu ċara, jek nħarsu lejn il-forces. Dinas kienet problema ta' koordinazzjoni. Ġifiri, jekk aħna rridu illi ikollna gruppi transkonfinali dan irridu nagħmlu fuq livell Ewropew. U għalhekk Hija importanti ħafna li jkollna din il-medjazzjoni vinkolanti. Jekk inti taf li xi ħadd ħajħu deċiżjoni vinkolanti, inti ħadd ikkoopera minn qabel. U fi żmien ta' kriżi l-awtorità tkun fuq id-dimnet ikollha l-istatat. Eh, U dan importanti għaliex fi żmien ta' kriżi inti tittieħu deċiżjonijiet ma' ta' malajr dak il-ħin u frigwa tal ħamis mistoqsijiet jekk jġobkom. Tinvolvu xi tliet awtoritajiet fi kriżi jekk hemm bank li jagħti li leba il-ċans huma jdi diskutu bejnietom ma mawux waqt kriżi, waqt kriżi l-azzjoni tittieħed dak il-ħin Ebba eba tkun fuq dimnet mal-Bank Ċentrali Ewropej tkun kapaċi taġixxi tuħu azzjoni ċana namlu issa fuq l-assikurazzjoni? Naqblu li dawn il-partijiet mux sistemiċi rridu naqsuhom. Issa il-flus għandna nużawha mal-bailout, le ma naħsibx. Jt ikollok l-assigurazzjoni għad depozituri tittużal dik il-għan u jekk ikollok banek kbar kif qabel qatt ma ħajkun hemm biżejjed flus ġifiri. inti meta toqgħod tuża dal-flus għal affarijiet oħra meta jkollok bżonn għad-depożitu ma tkunx hemm. Qed inħares lejn eh, il-personali għahdejja hawnhekk għaliex inti kollok bżonn dak il-flus separaw, żommhom separati mir-reżoluzzjoni, dan qed isir anke permess ta' burden sharing imma l-affarijiet żommu għam separati, id-deposit insurance nżommu għad depozituri odda għal qabel il-kriżi. Iva, rridu naġu, ma nistawx nistennew għafas li jmiss, ma naħseb li ħafna pajizi diġa għadin joħorġu b'din il-mekkanizmu ta' rezoluzzjoni l-Ukrajna tiġa bdiet u naħseb li ħafna pajjiżi qegħdin jikkonsidrawha wkoll. Jiena nixtieq ngħid li nieħdu din l-opportunità li għandna u nagħmlu affarijiet simili fil-pajjiżi differenti. Nkella nispiċċa b'27 riżoluzzjoni differenti li mhux bil-forsi jaħdmu bejnietom tajjeb. Għandna bżonn il-leġiżlazzjoni anke fuq livell domestiku. Mbati, it-tliet saffi jista' jkollok tliet saffi naħseb li toqgħod attent hawnhekk u importanti li jkollok rulebook wieħed manwal kif isiru l-affarijiet u naraw eżattament min qed jagħmel xiex. Għax qatt ma tafx inti qatt ma tkun taf f'sitwazzjoni transkonfinali kif sistemika jew le, dan jiddependi mis-sitwazzjoni. Jista' jkollok pereżempju sistema differenti għal gruppi kbar, kollegi għal banek iż-żgħar u sistema oħra għal banek domestiċi. l sibi eżempju ċar tajjeb ħafna mill-banek nazzjonali għamlu x-xogħol skont ir-regoli illi waqfu fl-imkien, ġifiri l-istess xogħol jagħmluh bl-istess regoli. Għandek l-istess approċċ minn bat minn qed jagħmel ix-xogħol din hija kwistjoni ta' xi tkun l-aktar effiċenti. Però l-eba dejjem tkun fuq net sewa dejjem tista' tintervjeni jekk ma tittieħiġ azzjoni immedjata. Grazzi. Well, I think these are very important questions. Dan naħseb imma mistoqsijiet importanti ħafna biex nfasslu l-futur tal istabilità tal finanzjarju fuq livell Ewropew. Fi rigward interessi nazzjonali u Ewropej naħseb li kollna fuq l-istabilità finanzjarja tiġi Eh, stabilita fuq livell nazzjonali, internazzjonali, Ewropew, kollox. Il-problema hi ma senti ikollok stej li jgħatu imexxi għal għandek stat kbir illi qed jipprovi jakwista ċertu interess u jaskapitu ta' stati iżgħar. Fl-aħħar mill-aħħar jekk aħna rridu li kollna stabilità finanzjarja u naċċertaw li kollna protezzjoni tal konsumituri fuq il-livell oriġinali, allura naħseb li daw l-interessi għandhom eh, jaqblu bejnietom. Jiena naqbel ma' Dirk fuq il-depozitarju. Daw l-iskemi jistaw ħalsu li depozitaturi għal banek iżdar u ta' daqs medju imma anki ma naħsibx li din l-iskema għand tintuża għal bailout u biex is-salva banek kbar. transkonfinali. Iżu nsibu alternattiva għal dan. Fuq it-triggers din hija mistoqsija diffiċli, però trid tiġi indirizzata għaliex jekk inti ikollok irid ikollok intervent bikri, allura jrid ikun hemm set ta' regoli li jkunu mhux biss kwalitattiva ma anke kwantitattivi. U l-kapital huwa waħed minnhom avolja kultant ikun diffiċli li wieħed iħares lejn il-capital ratio dan għadda xej komplikati l-affarijiet imma jkun interessanti li jkollna evalwazzjoni tal-impatt biex naraw eżattament li mumma dawk is-sinjali illi jistgħu jintużaw sabiex ikun hemm trigger ta' azzjoni. Fuq il-sistema ta' saffi differenti x'inhi l-istruttura tas-sistema se tassigura stabilità finanzjarja. tkun stabbli u tieħu konsiderazzjoni wkoll id-diversità tas sistema bankarja. Hemm ċertu banek illi minħabba l-istruttura tagħhom iridu jiġu supervizzati fuq livell lokali u għalhekk ma jistax ikollna sistema li timpedixxi dan l-iżvilupp fuq livell nazzjonali. Importanti ħafna dil ħaġa għal banek Ewropej. Però eħe din is-sistema fuq fassi differenti hija probabbli triq li rridu nieħdu jekk rridu nżommu s-sistema li għandna Issa jekk aħna li rridu li jkun hemm fond Ewropea, fond Ewropew dan li tiġi mmexxi mill-liba. Grazzi ħafna. Issa naħseb li ħana għamlu li ngħaddu għax-shadows. Ma nafx hekk hawnx min jixtieq fil-fatt. Jes, kollha qed jagħmlu sinjal. Mela għandi sinjura Hubner l-ewwel. Grazzi ħafna jiena għandi iż-żewġ mistoqsijiet tiegħi għas-sur Schumacher. l fuq il-Resolution Fund, inti isek qed eh, Twarrab tiskarta din l-idea għaliex l-ebda mu fund mu kbir bizzejad biex jgħin il-banek il-gbar. Forsi ma tistax tuża din is-sistema għal-banek iżgħar fejn inti kollok dan il-banek li jintużaw per, li jintajnu permezz ta' dan il-font u f'dak il kas xikun il-limitu minimu. U tini mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam ukoll ma' living wills li naħseb li hija importanti ħafna kummenti tiegħek ma fuq dan kienu importanti ħafna. Nifhem li bħala pjan zmin żmien ta' kriżi Idu nsibu soluzzjoni anki għal banek transkonfinali u dal-element transkonfinali huwa importanti ħafna na fil-kontest tal-Living Wills. Issa l-mistoqsija tiegħi hawnhekk. Inti taħseb illi kif tarom dawk l-affarijiet li għandhom xaqsu ma' natura transkonfinali ta' dan il-punt li qegħdin nippruvaw aħna nindirizzaw, speċjalment f'dak li għandu ma mal istituzzjonijiet biex għom jipparteċipaw f'din il-living will fil-każ li il-bank ikun attiv transkonfinalment. Hemm xi segwitu għal dan taħseb li hemm bżonn li jkollna qafas regolatorju Ewropew għal dan l-element trasconfinali, speċjalment dak li għandu x'jaqsam mal-lat eh, ta' kwistjoni ta' burden sharing. Grazzi, ħan iħu l-mistoqsijiet kollha, xkull ma għandek ma baqanna wa kwarta, u jekk il-mistoqsijiet ikunu twalwis ma jkollkomx tweġiba. Issa, Olli Schmidt u mbagħad Kej. Nżven ukoll, supportis muxaw, Mbagħad għandi l-Jose Manuel u illa dwa Ċikluna. Dak kollox. Kieġbek għale. Grazzi, Signor President, grazzi tal-interventi sakom, Sinjuri, kienu utli ħafna. Naħseb illi il-koll għalmen il-maġġoranza tagħna jistgħu jarfu li hemm bilanċ bejn l istabilta totali u s-sigurtà bħala konsumatur investitur personali dal-waqt irtira jiena nixtieq li nakwista xi ħaġa mill-flus li ġemmajt ikollix interessi ma naħsibx li dina bekk intom qegħdin tiggarantixxu xi uh, eh, return xi acquist. Uh, Intom taħsbu biznieħda l-bilanċ il qegħdin namlu direttivi saf safu fl-aħħar mhux se jkun hemm suq. Jew għal għas sekunem hemm problemi biex xinna jkollu l-likwidità. Is-sistema tal-intervenzjoni bikrija naħseb li li għadeja tajba li niprojbixxu dawn il-finanzi servizzi finanzjari Gresham sejra tajja bħalissa ċertu banek Ewropej għadin jipruvaw u flusom għadin jiġu akkożati illi għadin jispekulaw u għadin jiprojbixu li l-om infusom jiprovaw jipruvaw u flusom. Taħseb li xi prodotti li għandna niprojbixuhom, taħseb li ideja tajba li niprojbixxu prodotti. prodotti li hemm xi seta' toħra ta' intervenzjoni bikrija li nistgħu nużawha. Imbagħad ġie propost dan il-fond anke f'pajjiżi l-Iżvezja. Kien hemm xi ħadd li studjah dan il-fond u jista' jkun effettiv dan għaliex kellna wkoll kriżi fis-sin design u U ma nafx naħseb ma tajjeb issa. Forsi dan il-font jista' jkun għall-inqas waħda skont is-sur xamakar dan ukoll huwa żgħir wis inutli. Grazzi. Thank you and thank you all. Grazzi ħafna. Għol għamil um, ta' kommenti tijak, ta' perspettiva differenti, naħseb il-koll, naħsbu li jem bżon li kollna suq wahdini komuni, għonek il-kustjoni i illi il-konsumatur irrit jiġi imħares u għalhekk dawn id-deposit guarantee schemes nasab li ġum il-qaf l-istati membri kollha nasab ukoll li jem bil li rulebook wieħed manwal wieħed ukoll jkun appoġġjat mill-istati membri kollha, ġifiri bil-mod il-mod nasab li hawnhekk kanna bazi pjuttost tajba. Però nixtieq nifhem daqsxejn għaliex taħsbu li MOU speċifiku bejn l-istati membri, il-gvernat gvernijiet u regolaturi tagħhom ma se jkun biżejjed u minflok irid ikollna regolamentazzjoni speċifika tal-ġestjoni tal-kriżi. Milli nista' nifhem l-armaw jużu ma fil-fatt contractual agreements ehm, b'saħħithom ħafna jew jistgħu jkunu għall-inqas. Imbagħad l-Aġenzja ta' Riżoluzzjoni tista' tkun eh, grupp predefinita regolaturi anzjani illi Ehm, li jaħdem istituzzjoni b'istituzzjoni mhux noħol u aġenzija ġdida u l-kulleġġ ta' supervizuri supposti ġaqjat jidentifika l-involviment ta' stati membri individwali f'istituzzjonijiet individwali ma sax nifhem għalfejn għadhom u mhux qegħdin jiddiskutu tiġà il wajdan ta' kull istituzzjoni, però taħseb li regolaturi kollha għandhom suppost diġà bdew jagħmlu għad il-ħaġa. Grazzi. Grazzi għandi mistoqsija li għandha x'taqsam ma' relazzjoni bejn Deposit garanti Scheme Ewropea u skemi lokali illi jaħdmu. Kif tara relazzjoni bejn dawn it-tnejn? Ġifiri, b'mod partikolari, sistemi illi rigwardjaw biss banek illi operaw b'mod lokali jew nazzjonali. Iva, grazzi ħafna, sa' President, jien għandi xi mistoqsijiet konkreti ħafna. Palissa għadin diskutu l-istruttura ta' supervizjoni finanzjarja Ewropea u jiena responsabli mill-Autorità Bankarja Ewropea. U fil-proposta ta' rapport kien hemm ukoll novità meta mqabbel ma' dik tal-Kummissjoni l konsill u din hija li l-Awtorità Ewropea ntuwa is supervizjoni għal dawk l-entitajiet ta' dimensjoni Ewropea, ċoħe dik il-supervizjoni illi suppost għandha ssir mal-istituzzjoni internazzjonali, anke l-Financial Stability Forum u l-IMO. Dana kollu tuża l-esperjenza ta' supervizuri nazzjonali permessa dawn is-supervizuri ġifir dawn ikollhom il-karattru ta' delegati Ewropej. Issa biex ikonna bilanċ bejn is-supervizjoni u l-kompetenza, aħna nipproponu li jkun hemm fond prefinanzjat interjorizzaw l-ispejjeż illi jkun qegħdin hemmhekk b'mod partikolari għall-istrateġija 2020. Jiġifieri meta l-istituzzjonijiet infishom jiġu mitluba biex jagħtu ehm, kontribut. Dan nistgħu nużaw għal żewġ affarijiet il-garanzija tad-depożiti u l-parti sistemika ta' dawk tal-kupru. Issa fejn il-rikorsi ma jkunux bizzejet wieħed jagħti l-awtorizzjoni lil font bħal ma qed naraw qed niddiskutu issa wkoll fil-każ Grieku. Mbagħad Fil-każijiet estremi jista' jkun hemm ukoll problema tal-użu tal-flus pubbliċi permezz ta' memorandum of understanding li jkun inqabel qabel l-aħjar li dan ikun inqabel qabel ma ma tfaq l-problema mill-li wara xikun tar twiz. Imbagħad irid ikun hemm is-supervizjoni reċiproka wkoll għax dejjem ma ninsewx li kulħadd trid iħallas ukoll għal ġudizzji ħżiena problemi li taħat ieħor u interessat ukoll biex nara xan xaħseb il-panel għax għandek mhux kulħadd tal-istess opinjoni fuq dan il-punt. Umbagħad fil-ġurnata internazzjonali tan-nisa nixtieq nitlob lis-sinjura biex tiġibni l-ewwel. Grazie, signor President. Nishtiq insaqsi professur Schumacher fuq il-banek illi huma kbar biex ifallu inti isa kontra il-proposta ta' approċċi strutturali bħal pereżempju dik il-proposta biex nifirdu il-banek kummerċjali minn oħrajn. Imbagħad fuq il-living wills inti Iva, trid tissepara dawk il-partijiet tal-banek li huma permessi li jfallu l-oħrajn li jiġu salvati. Tista' tispjegana daqsxejn x'inhi differenza bejnietom? Anzi issa. Sì, muchas gracias. Yo también prefiero Grazzina u kol nitkellem fuq ir-riski sistemiċi, mhux l-istituzzjonijiet sistemiċi, għax istituzzjonijiet sistemiċi huma globali, multilaterali, wara kidu nidentifikaw bot globali multilaterali. Ma smajt referenza dwar il-proċess ta' ristrutturar, għax hawnhekk aħna bażikament qegħdin nitkellmu fuq proċessi individwali ma' ukoll proċess ta' ristrutturar. Meta jkun hemm kriżi, meta jkun hemm intervetti differenti li jista' jsiru, xorta rridu niddefinixxu saqsalima eh, it-tip ta' miżuri li jista' jieħu gru partikolari. Għaliex imbagħad jekk dak illi hawnhekk qegħdin ikollna ristrutturar permezz ta' fond Ewropew jankella ħanħarsu lejn għajnuni pubbliċi fuq skala komunitarja u jekk dawn il-fond irid ikollu xi trattament differenti. Għalhekk jiena xtaqt nitkellem fuq ir-ristrutturar u naħseb li l-mistoqsija li dun nagħmlu hu hija bażikament illi irrid ikun hemm l-affarijiet ċari. Kollox għandu eh, spejjeż u prezz. jekk is-settur pubbliku jagħmel iħallas u jagħti l-flus bar ristrutturar dan jrid jirkuprom eventwalment. Dina rridu naraw ċara naraw kif dawn għalhekk il-fondi jistgħu eh, jirkupraw il-flejjes li għaddew biex jerġgħu jistabilixxu u jerġgħu poġġu s-settur fuq saqaħ kull ma għandkom jisu daqs minuta u nofs biex kunu tistaw biex bidaw kull mistoqsija il-mistoqsijiet kull wieħed tajt il-President, pero nixtieq infakkar membri sa frattant l-oħrajn li President huwa il-seduta tal-Nazzjonali tal-Parlament illum war nofsinhar il-postkom ħajkun differenti, ġifieri ħudu l-karti magħkom. Mela, issa forsi jkun aħjar ikun ibdew mill-aħħar u tkellmu biss fuq l-affarijiet li tixtiequ semmu Sinjura Jadi. Um, I would like to respond to... Uh, Grazie nishti inwieġeb li l-ek senjur nasab li memx labda reġim li għandu rata ta' falliment ta' zero, nasab namlu x'namlu il-numru ta' diretturi li jipruvaw u direttivi li jipruvaw jaċċertaw li kunem stabilita' finanzjera ta' 100% din għazmu ħat iġri. U importanti li kunem naqra riskju fis-sistema li huwa permess tar-riskju li konna aktar tkabbir. Aħna il-ħakna limitu fejn ma azzjoni kbir ta' riskju ħabba l-spekulazzjoni, prodotti tossiċi li kellna fissu u li kienu qegħdin isiru aktar importanti matul is-snin. Hemm ċertu sinjali fejn ir-regolaturi ħajkollhom jaraw jekk hemmx akkumulazzjoni kbira ta' riskju li b'xi mod ridu nindirizzaw. Probabbilment iva proibizzjoni temporanja hija ħaġa sajba fejna kontra proibizzjoni għax naħseb li hija kontraproduttiva. Għax ma tħallix is-swieq jiddeċidu huma x'inhu sajb u x'inhu ħażin. Issa f'dak għandu x'jaqsam mal-fond ta' riżoluzzjoni Min ħajerfa l-ispejjeż ta' dawn il-fondi? Jekk dawn l-ispejjeż ħa jintrafaw mill-settur finanzjarju fl-aħħar mill-aħħar probabbilment ħajkunu l-end users li ħalsu hemm xi tip ta' effett li jgħaddi minn wieħed għal ieħor sal-end user. U prezzi dejjem jiżdiedu, forsi mhux dejjem il-każ imma rajna illi wara kriżi kien hemm ċertu prodotti li olew. Is-soluzzjoni trid tkun bejn l-istati u l-industrija li trid tkun eksante u din għad tippermetti li dan ir-riskju jinqasam ukoll mal-gvernijiet Ewropej u mal-industrija. Grazzi. Thank you. Grazzi. L-ewwel mistoqsija kienet fuq ir-riżoluzzjoni għax di mhix kbira mhix kbira biżejjed għall-banek il-kbar jekk xi ikun waħda żgħar. Le, għaliex il-banek żgħar jekk mhumiex sistemiċi hemmx għalfejn eh, is-salvom, ġifieri jiena nixtieq li nerġgħu nsaħħu d-disciplina tas-suq. U għalhekk il-passinġu nsidaqsak importanti għaliex jekk dawn il-banek. I fallu jrid ikun hemm l-assigurazzjoni li tħalles għalhekk Din hija l-ewwel priorità fil-fatt. U wara l-kriżi hija attrenti ħafna li wieħed ja ikollu xi fond fejn kulħadd jagħti kontribut, però jien naħseb li l ġestjoni tal kriżi hija biċċa xogħol ta' gvernijiet